Dear colleagues, I don't know what's your view, but uh, should we start? Or... Jek joġobkom, kollegi, ma nafx kan nix nibdow. Il-ħodor edinaw, soċjalisti uħut minnum edinaw nukoll. Imma l-affarijiet ħajbqaw sa tmiem tal-laqa min għandu bizzej, min daħal bizzej fi żmien biex jiftakar se jiġri meta mqabel mal immandat ta' qabel. Nibdew bil-punt 11 fuq l-agenda, il-Fond ta' Solidarietà tal-Unjoni Ewropea u ngħaddi il-mikrofonu lill-Onorevoli Ferragut. Grazie, Presidenta. Grazie ħafna, President. Ħanna jdilkom eh, x'naqra kif nis-sitwazzjoni tal-Fond ta' Solidarietà ġiet eh, fil-2002 huwa l-istrument li għandha l-Unjoni biex tkun tista' tirreġixxi għal bżonni ta' solidarità meta jkun hemm katastrofi f'ċerta raġuni. Katastrofi importanti, ni ħaġa li tapplika għal istati membri kif ukoll dawk li qegħdin fit-triq ta' adeżjoni jew inkella dawk il-pajjiżi li mingħajr ma huma tal-Unjoni Ewropea eh, għandhom eh, raġuni qabel ma kienemx hemmx eh, istrument ta' intervenzjoni f'kastek katastrofi bħal din u naħseb li kien strument importanti ta' bżonn matul dawn is-snin li lu jeżisti fl-2005 eh, tlabna li kunem ċerta tibdiliet, għax kunem diffikultajiet fl-applikazzjoniet, imma fl-axħar konna eh, baqa fil-konsell għax kienem eh, talb biex kunem diversi problemi u baqa fil-kaxxun najdu għek. Issa fil-sena li għaddit, 2012, aħna preparajna rapport biex, biex naraw kien kun istaw nimmodifikaw il-regolament imma biex namlu zet effikaċi u neħu il-problemi u uh, zbalji li sibna li kienu jeżistu qabel. U xinu ma l-tibdiliet li aħna għatin niproponu, aħna ma naqblux ma l-Kommissjoni, evidentement, imma aħna mbagħad nibdew il-proċess ta' negozjat, nevitabli imma l-ewwel qabel kollox dak li huma katastrofi ta' natura gravi, dak li huma eh, il-fuq mill-level ta' intervenzjoni tal-fond li jgħat 3000 miljun euro laka jifunzjona sew jekk wieħed tissupera eh, dak il-kwantità eh, l-fond eh, jintervjeni jikkonsidraw li d-diżastru jkun kbir. Dan ma bidenniex. Fil-regolament prezenti ħajkunu eleġibbli dawk il-katastrofi li affettwa jaffetwaw il-maġġoranza tal-popolazzjoni jew il-kondizzjonijiet ta' ħajja ta' ekonomika, eh, stabilità ekonomika, l-kondizzjonijiet tal-ħajja li kollhom konsekwenzi gravi fuq daw il ċirkustanzi Kienet idea tant vaga li mhux li ħafna eh, reġuni eh, ħassew li li kellhom bażi imma mbagħad ħafna minn dawk l-applikazzjonijiet li kienu jsiru ma kienu jiġu aċċettati. Allora, eh, aħna u għek issa ħniprobaw namlu tibdila, eh, tibdil eh, il-Komissjoni taqbel ukoll aħna l-ak li qed nipproponu huwa li meta wieħed jasal għal wieħed fil-mija tal tal-GMP reġjonali nat snej, allora jkun eleġibbli. Din hija kriterju ċar il-Komissjoni tajt wieħed punt ħamsa waqt li aħna wieħed aħna din hija proposta ovvjament li eh, wieħed ikun jista' jemenda u jinnegozja fit-triq. Ngħid ukoll li suġġett importanti ieħor kien il-kwestjoni ta' uh, ammonti avanzati, ġifieri meta jkun hemm katastrofi eh, l-għajnuna immedjata tkun importanti biex wieħed iwaqqaf forsi li jkun hemm deterjori ikbar sa 10% tal-kontribut jista' jiġi antiċipat Eh, massimu ta' 30 miljon biex ikun hemm reazzjoni ta' malajr u preżenza eh, immedjata fil-pajjiżi li jiġu affettwati minn tip ta' diżastru. Wieħed jisimplifika wkoll il-proċedura biex meta tittinata eh, lajnuna titħallas, dan huwa importanti wkoll titħallas daqqa hemm ukoll diversi talbiet li saru li dawk il-katastrofi li huma twal pereżempju bħal nixfa Eh, il-Kumitat ta' Reġuni u wkoll l-arar jiena miftuħa għal eh, emendi jekk indaħlux l-arar jole jekk hux din qed ikkonsidra l-arar bħala ħaġa ta' żmien twil u r-regolament dak li jagħti huwa minn meta jkun hemm il-katastrofi jkun hemm 10 ġimgħat biex wieħed jitlob lajnuna

tal-bit li ġew minn ċerta raġuni e, e, e, il-periodu ta' ġimat huwa forsi qasir wisq. Dak li hemm bżonn huwa li jkun hemm għajnuna ta' malaj u l-awtoritajiet ikun qed jipprova jirranġaw sitwazzjoni f'dak il-moment u li jkunu jafu eżattament dak li ħat involvi l-ammont involuti f'dan il-katastrofi forsi hemm bżonn wieħed tawwal dan il-perjodu. U l-aħħar ħaġa li wieħed mill-affarijiet li wieħed jitrattaw huwa fuq xiex u kapitlu huwa fuq l-infrastruttura. <clears throat> Aħna nħossu li mhux biss eh, wieħed jarġa' jibni l-infrastruttura mill ġid imma xerta drabi wieħed għandu bżonn ibiddilha biddilla u jispostom forsi, ħalli jevita forsi li jkun hemm katastrofi simili u jarġa l-istess ħaġa. Eh, naf il-każ ta' infrastrutturi. Suġġettiħor li aħna nixtiequ namlu kontribut u li meta jkun hemm katastrofi bej pajjiż u ieħor, eh, l-ewwel ma jkunux naqs tnejn xorta jistgħu jkollhom aċċess għal għajnuna ħaġa oħra l-Kumitat ta' Raġuni naħseb li huwa interessanti u għal-innat snej għandhom jitolbu għall-għajnuna imma eh, eh, imma issa jkun il-katastrofi eh, tiġi f-reġun zaħir ħafna li mhumiex mux snej imma l somba ta' dawn ir-reġuni zaħir jista' iwassal għall-istess kwantità ta' popolazzjoni bħal nazznej u għed ikun jista' jitlob din il-maniera. U fl-aħħar il-żmien ta' sekuzzjoni dan huwa ta' sena għal ta' biex wieħed juża l-fondi, aħna qed nitolbu li jkun hemm sena u nofs jkun hemm iżid flessibilità u ħaġa li u hemm ħaġa wkoll il-Kommissjoni ma taqbadx magħha. Ma jiena nħoss li huwa hemm bżonn huwa l-għajnuna teknika. Żommu f'moħħkom li l-katastrofi reġjonali ħafna drabi jkunu eh, jsiru jiġru f'postijiet f'ċerta diffikultajiet l-aħħar wara niftiker pereżempju fejn pempju l-Lorka Spanja jew Sardenja u ma reġuni li pjuttost eh, għandhom infrastruttura pjuttost żgħar żgħira u wieħed ikun jista' juża parti mill-finanzi mil pempju 2% bħal kumitat ta' reġuni biex wieħed ikun jista' juża parti mill font jew lajnuna għal kwestjoni tekniċi, per tal-perit, tal-inġinier eh, u affarijiet hekk. Da più o meno, eh, grosso modo, huwa il-rapport. Sejrin tajjeb, imma eh, naf li jem eh, konsiderazzjoni taħin, imma naħseb li nistaw nsolisfaw il-kalendarju, nistaw naflu kollox it-nejn, u jekk wieħed jagħmel dak li jem skont il-kalendarju stabilit mill-rapporters differenti, wieħed jista' jkun jivvota fuq dan is-sena d-dieħla f'jannar forsi, u mbagħad immorru għal plenarja f'Marzu Marzu. Umbat naraw il-trilogu. Jekk ma missux, eh, sakemm ma missux il-budget. Eh, eh, naħseb li differenzi li jem bej partijiet um istom superawom fond minn 1000 għal 500 miljon aħna ah, naħseb li dak li huwa katastrofi mhux qed jonqsu qed jiżdiedu. Imma ja nkomplu dawn il-parametri u naraw niprovaw nirranġaw mal-partijiet l-oħra involuti. Grazzi. Grazzi ħafna. Nazdi Shadows. Nikos. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι... Grazie. Naħseb illi għanna nsibu soluzzjoni sabiex nkunu nistaw natu iktar saħħa lil dan il-fond ta' solidarjetà. Huwa strument importanti għaliex id-diżastri kull ma jmur qed jiżdiedu, qed naraw li tibdil fil-klima kull ma jmur qed iżid il kemm il-darba jiġru dawn id il diżastri u hemm ħafna impatti negattivi serji fuq raġuni differenti. Hemm raġunijiet oħra per eżempju n-nixfa, l-arar, eh, nirin kbar. U għal daqstant rridu nsibu ftejn flimkien mal-Kunsil sabiex nkunu nistaw lura għall-użu tal-istess font. Aħna naqblu ma' ħafna punti li semmow minnaħa tar-rapporter u nħoss li jista' jkun hemm kollaborazzjoni f'dan ir-rigward. Dimensjoni importanti li aħna sħaqna fir-rapport li kien hemm anke fil-Kumitat Envi tal-Ambjent huwa li jrid ikun hemm prevenzjoni li dawn id-diżastri naturali jerġgħu jirrepetu ruhom. Iġifieri rridu nevalwaw l-esperjenza tal-diżastri li jseħħu l-konsegwenzi li joħorġu minnhom sabiex bekk ix-xogħlijiet u l-interventi li jsiru ikunu mamulim b'tali mod biex ikun hemm prevenzjoni tagħhom ta' dawn id-diżastri. Irridu li l-orar ma jerġax jirrepeti ruħu sena wara l-oħra minħabba li m'hemmx infrastruttura apposta, pereżempju xi mixxija ta' xi xmara li tkun inalqet minħabba zoni urbani jew minħabba li pontijiet ma jkunux mibnin kif suppost sura ta' nies u għalhekk sena wara l-oħra naraw li l-istess arar jirrepetu ruhom xi darbtejja u tlieta kif rajna fl-imoddi. Għalhekk kull diżastru rrid jiġi studjat, jiġi studjat l-intensità tad-diżastru u ta' sikwit ikun hemm interventi tal-bniedem, ġifir diżastri jkunu kawzati mill-bniedem iktar mill-li minn natura u għalhekk dawn għandhom kollha jiġu studjati u jitqisu wkoll fil-proġett ta' rikostruzzjoni. Hemm bżonn nistudjaw il-ruq tal-problema tad-diżastru naturali għax ma nistgħux dejjem imberbqu l-flejjes pubbliċi għaliex l-infrastrutturi li jkunu mbnew ikunu mbnew ħażin jeħtieġ nintroduċu wkoll affarijiet għan nixfa għal l-arar ukoll fil-miri tagħna. Qed naraw li l-evoluzzjonijiet li jsiru jsiru paskajman, imma importanti li nqisu l-punti kollha anke speċjalment fir-rigward l-arar. Hemm leġiżlazzjoni speċifika li tapplika f'dan ir-rigward da rridu norbtu dan flimkien mal-ġestjoni tal-modijiet tal-ilma tal-iħin, tal-iħan, tal-xmajjar, eccetera Ġifiri, rridu li l-ġestjoni tal-dawn il-dizastri naturali ma tkunx bazata fuq ġestjoni ħażina tal-infrastruttura ta' xmajjar, xmajjar li għaddu bizwit, l-irħula, ecc. Ġifiri, ħafna drabi tkun problemi iktar ta' ġestjoni tal-ilmijiet, tal-modijiet tal-ilma. Hemm bżonn nillimitaw ukoll il-limitu massimu nafu li bħalissa huwa wieħed fil-mija bħala għajnuniet. U rritu kunem żmien itwal biex tippermetti rikostruzzjoni. 16-18 il-xar, per eżempju, għaliex ħafna drabi il-proċedura li tkun involuta tkun twila ħafna. Ikun hemm ħafna proġetti, studju, xogħlijiet, esperjenzi u l-esperjenzi għalmuna li ħafna drabi dan kollu jirrikjedi ħafna ħin. Għal irridu rridu naddu l-periodu ta' żmien sa' sena u nofs biex xolijiet jitwetqu. Imbagħad anke fir-rigward ix-xogħol li awtorità jkollha biex tippreżenta it-talba tagħha għall-għajnuna. Nafu li għaxar ġemat u maftit wisq għaliex irritu nistudjaw, ikunu jridu jistudjaw kif ħajajnu l-popolazzjoni, kif ħajkun hemm interventi ta' malajr, kif ħajr jirnexxilhom ilaħqu jekk ħajkun hemm dawn il-ftit ġimgħat biss biex jibatu l-applikazzjoni għal-għajnuna tagħhom. Ħaġa oħra. Għandu jkun hemm netwerk ta' esperti li jgħinu lir-reġuni biex ikunu jistgħu jippreżentaw id-dokumenti għat-talba għall-applikazzjoni tal-għajnuna. ħafna drabi dawn ir-reġuni li jkunu ntlaqtu minn dawn id-diżastri naturali jkunu reġuni possibiltajiet limitati u ma jkunux kapaċi jipprezentaw abbozzi jew rapporti, irrid ikun hemm database biex ikun hemm skambju ta' esperjenzi u skambju ta' għajnuniet biex dak li jkun ikun jista' jippreżenta abbozzi li jkunu tajbin. Grazzi. Marie Sanchez Smith. Grazie Afta President. Jina, nħu din il-proposta ta' riforma, naħseb li kullħat jaqbel li sejra fit triq tajba u inna nistennewa mill-2005. L-affarijiet ilhom blokkati għal snin u r-raġuni ilhom li xtaqu li kunu jistgħu japplikaw għal għajnuna. Għanna nipprovaw nevitaw li l-Konsil kompli t-rifjuta. Naħseb li huwa eh, dan huwa il-proġett huwa importanti għax kwistjoni ta' solidarità. 400 miljun eh, għal germania u Repubblika Ċeka għal l-arar ta' sen li għaddit u għahna dan eh, approvajnija il-budget ta' emendat. Ma jfessirx li il- regolament ma kellux bżon li jiġi revedut. Eh, L-Italja kella tistenna ħafna biex tirċievi flus. Iżjed faċli li eh, li l-Europa tirreaġixxi għal diżastru eh, nħalħu tad-dinja mill-rib fuq minn 3 biljun euro ġew investiti minn duġi stabiliti imma nafu li il dizastru naturali qed imorru lil minn hekk. nitkellem dwar dizastri eh, li responsablu għal-jom il-bnedmin. Il-numru u frekwenza ta' daw id-dizastri ħaj jizdidu nħabba qed tibdil fil-klima u din hija ħaġa li rridu eh, nintegraw ħafna dizastri marċevewx eh, għajnuna. F'Ġunju, per eżempju, għarar kienem għatlu n-nies u f'ċerta postijiet pempju l-urd, probabbilment smajtu dwarda kollox spiċċa taħt l-ilma. Momenti storiċi ħwienet, eliqi, djar, u ħajdumu snin twal biex jirranġaw is-sitwazzjoni. Eh, eh, sfortunatament, eh, tant hemm burokrazija densa Franza li kollox isu intilef u madda xej. Issa, ċifra ta' 1.5 ta' dizastru reġjonali hija ħaġa sempliċi u għandna bżonn sempliċità. Għandna bżonn sempliċità wkoll fit-taħdidiet li qed jisiru qabel l-elezzjonijiet aħna nkunu żguru li nkunu nistgħu nirreaġixxu għal daw tip ta' diżastri fit-territorju tagħna. U naraw jekk nistgħux nbidlu r-rata e bbażata fuq kemm hija kemm huwa ir-reġjun aħna għanna l-importanza huwa li nkunu nistgħu naġixxu malajr. Il-budget li jmiss eh, naqqas l-ammont in ġenerali u jiena mannix nappoġġaw il-proposta li mmorru minn 1000 għal 500 miljon konsil qed jgħid ma ġiex bizzejiet, mux mhux qed jiġi bizzejiet għax il-Kunsil kien qed jibblokka s-simplifikazzjoni tal-proċess. U jekk il-fondi jonsu naraw minn fejn nistgħu nsibu flus, flus jiġifieri, per eżempju l-fondi strutturali. biex wieħed jkun jista' jibni eżempju, kanali u xmajjar anki l-foresti ħafna drabi jaddu minn pajis għal-ieħor. Solidarieta ħas tkun u iżiet aċċessibbli. Teres eh, Giorgio Stavrakakis. Stopoli, għal Proedre. Għabitis naraf il katraċin tajtana. Si, President, eżis kollegi, l-għol għabel kollox nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal prezentazzjoni li għamlet dal-ħodu. Palma tafu, jiena rapporter għal komitat tal-budget u l-biraħ kena l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-kompetenza tal-kumitat tagħna. Nixtieq nagħti merħba lill-inizjattiva tal-Kummissjoni li qed timxi fil-direzzjoni li nixtiequ aħna. Jiġifieri li l-budget jagħmel daqsxejn aktar flajnuna għal diżastri naturali. Speċjalment hemm bżonn li nintervjenu fir-rigward id-diżastri minn diżastri naturali u li lajnuna wieħed fil 1% għal 1.5%. Dan twassal minn tal-banki tal-stati membri, stati membri li talbu li l-limitu tal percentual jizdit ukoll anke bil-flus minn qoddim. Il-proposta tal-Kommissjoni għabbażi tal-artiklu 4 paragrafu 3 jistabilixxi bidla tar-regolament li hemm bħalissa fis-seħ. Għal daqstant neħtieġu nitolbu mezzi alternattivi ta' intervent u ta' finanzjament. Imbagħad kien hemm talba biex il-perjodu ta' żmien jitwal biex jgħaddi għal 18-il xahar għaliex f'ħafna pajjiżi din il-proċedura tirrikjedi ħafna ħin. Għal daqstant il-preżentazzjoni ta' din l-applikazzjoni għall-għajnuna għad-diżastri naturali hija ta' importanza kbira. U dan nġmaw ma' fondi oħrajn bħal per eżempju l-fondi strutturali biex ukrem azzjoni li iktar ikolla saħħa. Il-Kumitat tal-Budget jintervjeni anke f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh... Grazie ħafna. Eh, Naddissa għall-Onorevoli Vlasek. Grazie ħafna, President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal-rapport li preparat naħseb li huwa dokument verament tajjeb. Imma hemm ċerta aspetti li forsi wieħed għandu bżonn jirrifletti fuqhom il-Kommissjoni Ewropea tagħmel referenza għal livelli NATS 2 u ħamsa fil-mija tal-GDP reġjonali. Imma kif tafu Il-dizastri naturali ma jillimitawx l-ruħom eh, għal pajis wieħed għandna bżonn ninkludu ż-żona kollha li tkun affettwata anke jekk din qed involvi minn pajis wieħed biex lajnuna timotija li dawk ir-reġuni eh, li jinvolvu żed minn pajis wieħed. Dawk li huma qrib reġun nazz u l-limitu ta' 1.5% tal-GDP ma naħsibx li dan huwa biżejjed. Jekk meta kien hemm l-eruzzjoni tal-vulkan f'Siċilja jew inkella diżastru tal-2005 jekk inħarsu lejn dawk il-każi Eh, skont dan il-kriterju dawk il-dizastri ma kienx ikunu eligibli. Jina bħal kellim ta' qabel nishtiq li dan għandu għanna nizluħ sa' wieħed fil-mija ta' GDP u l-aħħar komment eh, li xtaqt nagħmel għadwar il-bżonn li wieħed jissimplifika l-burokrazija simplifika l-lat amministrativ. Naħseb li l-applikazzjonijiet jirrikjedu, jitolbu informazzjoni li hija superflua. U l-informazzjoni trid issir periodu ta' 10 ġimgħat wara li jibda kollox. Imma fil-każ ta' ta' arar, per eżempju, dan għadhom ħafna biex affarijiet joqogħdu biex wieħed jagħmel valutazzjoni tal-impatt. Dawk huma l-affarijiet li nixtaq nikkommentu ħana għamel xi emendi Grazzi ħafna. Nixtieq nitlob issa lil Johannes Vaqter nixtieq ukoll nżid mal-mistoqsijiet tajt il-President li saru fil-kontributi. Nixtieq nitlobok ukoll dwar kemm nafu issa dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill, naf li ġew konsultati, nafu xi ħaġa dwar il-pożizzjoni tal-Ministru tal-Finanzi u jekk hemm xi tip ta' kalendarju minnaħa tal-Kunsell aħna nixtiequ li eh, li naslu ġasa' sa Marzu forsi jekk tista' eh, tajdinna xi ħaġa fuq dan U t-tini, jek forsi tista tinkludi l-informazzjoni dwar eh, eh, forsi tajdinna kem konna qed nużaw kull sena jekk kien hemm xi sena li użajna l fuq minn 500 miljun wara l-aħħar eh, l-talba ta' 400 miljun tal-Ġermanja xin il raġuni li qed jitolbu li naqsuh għal 500 eh, eh, miljun euro. Grazzi ħafna, jgħid il-reprezentant tal-Komissjoni, jina jek ti permetti li eh, namer referenza l punti li jinti għadek kem għajjimt, dak l-għandu xaqsam il-Konsil ma kienemx laqa biex wieħed jiddiskuti l-proposti tagħna l-ewwel laqa tal-Structural Actions Working Party eh, ħassir fit-tmim il-ġimgħa d-dieħla hemm kalendarju provizjonali biex ikun hemm iżjed laqat matul l-ewwel tliet xhur tas-sena d-dieħla imma din hija provizjonali u ma nafux eżattament kif kif javanzaw l-affarijiet u jiddependi ovvjament fuq il-pożizzjoni l-istati membri jieħdu dwar il-punti differenti tal-proposti tagħna. Ma nistax, frankament, intik iżjed dettalji minnek dwar ka kif eh, navanzaw fil-Konsil. Il-Konsil mandux xie inċentiv biex imur bċerta ritmu maġġel għax ġiġa għanna eh, regolament qed jiffunzjoni u mhux għala jivri memx xi pressjoni immedjata Imma politikament ovvjament il-Kummissjoni qed tagħmel tagħmel kull ma tista' biex tavanza. U ikolla dan regolament qabel mal-Parlament eh, jitem il-mandat tiegħu qabel elezzjonijiet. Issa dwar l-użu tal-fond mill-2002 kien hemm sa biljun euro allokat barra l-budget normali. Dan il-biljun għatma kien isu xi allokazzjoni qed nimraw għaliha, ma kienet allokazzjoni l-Kummissjoni tista' tuża f'każijiet verament gravi. Ir-regolament innifsu ma jagħtix xi dettalji dwar dan kif dan għandu jintuża tajt li l-font jew tajt li l-allokazzjoni l-ammont allokat għandu jiġi użat forma prudenti biex ma, ma jonfox il-flus kolla, ma jonfux il-flus kolla sa' qabrit minn is-sena. U għanna ndejjem nżommu ammont sa' l-aħħar tliet xhur u għanna konna dispozizjoni biex jekk ikonna kas pal terremot Aquila u u uh, arar fi Germania u xi uh, nirin fi Spanja nkunu kapaċi nindirizzaw dawn l-ammont li għanna disponibli. L-użu tal-font eh, varja ħafna minn sena għall-oħra, eh, kienem snin fejn mużajniex iżed minn 100 miljon, u eh, snin, kienem snin fejn użajna saqt minn 100 miljon u fuqom, u ma tistax tipprevedi. Il-Kommissjoni meta ġi stabilit il-fond fl-2002 Eh, preparat metodu dwar kif tikkalkula l-loti ta' flus. Ġifiri, li mandux ikun hemm element ta' fess kam fessef, ġifiri l-ewwel jinqeda, imma għandu jiġi indirizzat matul eh, is-sena kollha u li stati iżjed eh, foqra għandhom jirċivu uh, iżjed relativament minn dawk li Zetonja u li l-biljun għandu jkun eh, adekwat biex tissodisfa dan il-bżon. Tafu l-metodu u in ġenerali il-metodu wara li nistaw nitrattaw sew eh, u l-metodu ta' kalkolo jirrispondi għal eh, situazzjonijiet għat man faqna kollox ġeneralment daw l-axħar 11 sena użajna sa terz. Imma fatna draba, ħafna drabi, eh, nfaqna iżjed, u s oħra nfaqna inqas. Jekk issa nħarsu li l-punti li tqajmu mill-rapporter u mill-membri l-oħra tal-kumitat, nistiqnajt li il-raġunar tal- proposta tal-Kommissjoni hija li ittejjeb il-funzjonament tal-Fond ta' Solidarietà li ġa jeżisti billi tippermetti li jirraġixxi żied malaj iżid viżibbli, iżid faċli biex wieħed jużah u dispożizzjonijiet li huma ċari għall-utent. Aħna ħassejna wkoll li kien importanti li nżommu ir-raġuni uh, ewlenija tal-eżistenza tal-fond u li il-proposti li aħna namlu mandomx iwaslu għal iżjed imfiq, speċjalment fil-kuntest ta' klima finanzjarja preżenti fejn l-istati membri mhux ħajaċċettaw proposti li jista' jwassal għal imfiq ikbar. Għal darboħra trasfond ta' da kollu taħt l-MFF il-ġdid il-fond imnaqqas eh, eh, sa' nofs u dan mhux ta' għajnuna meta niġu biex eh, nżidu elementi addizzjonali mal-fond. Dak li rridu huwa kriterju wieħed sempliċi għal dawk li kollhom eh, Ir-regola huwa d-diżastri il-kbar, imma hemm ukoll ir-regolamenti permetti wkoll li wieħed jimmobilizza l-fondi għal eh, diżastri ta' livell reġjonali. <clears throat> Ġa intqal li l-kriterji li għanna fil-prezent huma komplessi wisq u aħna nirridu nieħdu postom eh, ċifra relatata ma' GDP. Aħna proporajna 1.5%, il-proposta eh, kienet ta' 1%. Il-1.5% li aħna niproponu eh, aħna kejjilnieħu kalkulajniħ b'attenzjoni kbira għax din il-forma li jimmobilizza l-fond għal dizastru reġjonali li korrispondi mal-prassi fl-imodi. Jekk aħna innaqsuh mbaxxuha sa wieħed fil-mija tal-GDP, allura ninkludu fil-ġejjini diversi eh, dizastri iżar li fil-prezent li mhux probabbilment mhux ħajkunu eliġibbli għalhekk aħna nkunu nistaw nżidu eh, n-numru ta' mobilizzazzjoniet u ta' nfiq u ma nafx jekk li mbaxxu eh, il-limitu sa' 1% huwa sinjal tajjeb. Dak li qed niproponu aħna huwa element importanti għax ifisser dak li huwa eh, flus minn qabel Eh, hija importanti ħafna għax eh, fil-prezent huma limitat għax 10%. Mm. Mm, Kommissjoni ma topponini li kun hemm ċerta rifinar f'dan il-kwantitajiet Eh, li tħassu qabel. L-importanti kif dawn eh, jiġu attivati għanna bżon ovvjament riflettu iżjed, għanna ġat trattajna l-kas fil-Kumitat tal-Budget u sibu alternativi għadak li proposti forsi li jirrikjedi li wieħed jemmenda il-Common Provisions Regulation tal-Fondi Strutturali miex ideja tajba. Jekk hemm alternattivi possibbli, allura l-Kommissjoni tippreferi mm, li tuża dawn jekk ikunu fattibbli. Il-periodu ta' applikazzjoni ta' xarġimat ġimgħat li kien hemm referenza għalih u li ċerta kelli ħassew li huwa qasir wisq, eh, l-għaxar ġimgħat bla dubju huwa proposta li qiegħda fir-regolament preżenti hija ħaġa li ma tiżix ma rridux nimmodifikaw mill-regolamenti prezenti aħna nixtiequ li nkunu nista' naġixxu malaj u fl-istess ħin eh, żmien biżejjed biex nippermettu l istati jagħmlu valutazzjoni tal-danni. Ħafna stati evidentement eh, japplikaw eh, kważi qabel ma tagħlaq l-għaxar ġimgħat li jindika li l-perjodu huwa qasir Aħna għanna bżon il-fond eh, eh, jirraġiċi maraj, ma jekk nestendu l-periodu eh, minn 10 ġemat, il-flus jaslu zjettartu, probabli ħaj kritikawna lek. Meta jkun hemm ċerta ċirkostanzi fej dizastru idum għal ċerta żmien, dejjem kien possibbli u ħad tkun possibbli li wieħed iżid informazzjoni jagħti informazzjoni żed dettaljata iżed il-qudiem anki jekk l-applikazzjoni tkun ġiġa ppreżentata wara eh, fil-perjodu eh, msemmi ta' xar Kien hemm referenza għal fatt li naztu eh, ma jkunx forsi punt ta' referenza adekwat biex wieħed jiddetermina il-dizastri reġjonali. Aħna għandna bżonn determinaw id dizastri f'relazzjoni ma' xi ħaġa li fuq għandna data u statistika. Jekk eh, eh, ir-reġuni ma eh, jekk id dizastri jsiru f'diversi zoni, jistgħu ninkludi diversi zoni nazzu allura nużaw l-medja eh, ta' dawk tal-GDP ta' dawk iż-żewġ zoni eh, jew tliet zoni eh, li għandha jkun il-punt ta' referenza. Meta niġu għal reġuni transkonfinali dina tista' twassal għal ċerta diffikultajiet għax il-fond kif inu eh, mamul qed jindirizza l-istati membri. għad hemm biex jgħin l-istati membri biex ikunu jistgħu eh, iħallsu danni li diżastru eh, jista' wassal. Jekk ikollok reġun li jinkludi l-fuq minn pajis wieħed, allura jkollna diffikultajiet dwar li ma pajis għandi jiġi immobilizzat jekk qed tikkonsidrah bħala diżastru wieħed. Wieħed ikun jista' jagħmilha għal żewġ pajjiżi. Jekk pereżempju jkun eh, hemm diżastru eh, serju fis-stat membru, l-istat membru ġarti għaw jkun jista' jagħmel applikazzjoni mingħajr ma jissodisfa l-limiti u dik id-dispożizzjoni nipproponu eh, l tibqa'. Il-proposta li tiġi estiza għal 18 il 18 il xar mhux ħanappoġġaw nafu li ċerta stati membri ikollhom e, e, e diffikultà biex jonfqu lajnuna fis-sena li hemm fil-preżent u jekk fil-ġejjieni aħna innaqsu l-ammont mill meta jibda diżastru sa meta nħallsu l-sena ta' implementazzjoni li tippermetta finanzjar retroattiv mill-bidu, allura tkun iżjed għasira u wieħed ikun jista' jestendida għal 18-il xahar. L-assistenza teknika eh, fil-mija attualment il-regolament ma jiprevedix assistenza teknika għaliex eh, nħossu li għandu jkun importanti li nappoġġaw l-operazzjonijiet ta' emerġenza u mhux ta' amministrazzjoni. Attualment il-fond kollu kemmu imur lejn l-operazzjonijiet u mux lejn l-ispiża amministrativa. Jekk eh, l-istati membri kollhom diffikultajiet gravi biex jimplementaw il-font, allora eh, jistaw jiġu diskussi l-assistenza teknika u fil fatt jagħmel sens li il-font jiġi limitat għal dawn is-soġġetti. Nasib illi irrispondejt għal ħafna mill-mistoqsijiet. E meta tajt assistenza teknika inti qed titkellem anki fuq il pul ta' esperti, il-mistoqsija ta' Nikos kienet propju dik li wieħed ikollu aċċess għal esperti li jistgħu jagħmlu evalwazzjoni tal-ħsara b'mod professjonali u malajr. Mill-esperjenza li għanna dinu ma kienieċ ħaġa diffiċli u nafu anki li jeżistu każi fejn l-assistenza ta' uh, eh, skwadri ta' esperti, per eżempju fl-Aquila, aħna ma jidrinniex li dana wasal għal ebda diffikultà ta' finanzjamenti. Meta l-Istati membri jitolbu l-assistenza teknika, u ma edin jaħsbu lejn l-spejjeż amministrativi tal-implementazzjoni kif ukoll anki il-xogħol normali ta' rutin huwa eh, dubju jekk il-font għandu jidħol f'dawn it-tip ta' operazzjoni. Anna Lambert Isteroj Umbat fl-ħar ukoll anki rapporter. Lambert, fil-qosor ħafna, Jien għandi l-impressjoni li jekk nisimaw l-kommenti kollha eh, dina miex ħaġa faċli. Hemm ħafna affarijiet li jidħlu fil-font fir-regolament. Imma anke għal regolament liħor li għadu kif ġie aċċettat għal seba' snin. Jekk aħna nappoġġaw ir-rapporter tagħna mem lebda garanzija. U għet jista' japplika. Pero jek aħna namluħ business as usual, mux se jaħdem. Għal daqstant, niddubita jekk aħna bħala komitat nistawx eh, in, in l-intenzjoni tagħna u li konna eh, il-għat normali un neċessarjament anki trialogi. Inti taf li fifraru u marzu eh, l-affarijiet jaġlu malajr u mbagħad kulħadd eh, jitlaq għall-elezzjonijiet. Forsi hemm bżonn nikdbu ittra lil president biex naraw kif nistawx naħdmu verament malajru b'mod intensiv kif għamilna sena li għaddit, per eżempju, e, e, il-każijiet speċjali għandhom bżon ta' trattament speċjali. U forsi anki f'dan il-każ u għajek. Grazie. Olġi. Grazie, President, Nixtieq nuża l-opportunità biex natikom l-informazzjoni li l lumu għada anke fil-Komitat tar reġuni se jiddiskutu il-rapport ta' Sur Brandar fuq il-Fond ta' Solidarieta. U ħaġa tajba li nieħdu dan din id-diskussjoni f'żommu f'moħħna u anki il-punti ta' risposta d aħtar tal-Kommissjoni u koll jirrispondu anki il-punti ta' dan il-rapport għall-informazzjoni ta'kum dan il-rapport għadu kif sar disponibli f'dan il-moment. Grazie. Jekk memx iktar kommenti, nitlob lil Rossa Grazie ħafna, President. Għan prova forsi naqqat fl-imkien fl-intqal ma najt li fl-erba jena ħankun fil komitet ta' Reġjun minn mistidna mill-President biex inkun nistaw nitħattu fuq il-kwistjoni ta' Fond ta' Solidarita u niġbru l talbit tagħhom. Huma ġaw rew x'inhuma l-pożizzjoni tagħhom u hija taqbel mal-linja li aħna eh, tkellimna fuq hawnhekk. Fil-qasor, katastrofi reġjonali sissa kienu konċetti pjuttost astratti, fil-fatt dak li jien huwa li skont l-spirtu tal-Unjoni li ħaġa importanti huwa li wieħed ikun jista eh, ikun solidarju u li l-Unjoni tkun tista' tgħin lil dawn ir-reġuni. Xiġri li dana ovvjament huwa skont il-budget. U l għar anke reġun li jissolisfa, jissolisfa daw l-kondizjoniet li jifri kunem eh, eh, kunem konsekwenzi gravi f'dawn reġuni, ma dan dejjem, eh, dejjem ovvjament skont il-flus li jem disponibli imma huwa veru li aħna ħan nipproponu wieħed fil-mija. Naf li fil-faza fażi ta' trilogu naraw kif kif ħanamlu, jew kux wieħed punt ħamsa jew wieħed. Imma proponejna wieħed għax fil-verità naħseb li nkun nistgħu nissodisfaw aħjar dak li għajt it-trattat ta' funzjonament tal-Unjoni, ġifieri responsabilità tal-Unjoni tal istati membri biex jkunu jistgħu jiffaċċaw il-konsekwenzi ta' katastrofi fl-Unjoni Ma nana kollox ovvjament ħaġa li ħan tħattu fuqa l kumitat tal ġunju kollu l-Kumitat tal-Budget 1%. Eh, kwestjoni oħrejja l-kwestjoni tal-nexfa ħagġa li talbu kol il-Kumitat tal-Ġunju tal-Budget dawn it-tip ta' ehm, ehm, katastrofi eh, eh, nishtiqu li kunu jistaw. Eh, dak li għajla njuna teknika, il-Komitat ta' Raġuni għet eh, jatolbu dawn normalment. Il-Komitat ta' Raġuni, eh, ħafna Raġuni mandomx l-esperti li biex jiprezentaw l-applikazzjoni u għalla volja id-diner il-flis jgħad biex wieħed jarġa jibna l-istruttura mill-ġdid u jirranġa dannu jkun sar il-fatt li il-proċess amministrattiv biex wieħed jippreżenta il-proġett m'għandux il-mezzi tekniċi. Allora dan huwa bżonn. Issa dwar l-infrastruttura aħna nipproponu kif għal il-Kumitat tar Raġuni li ħafna drabi meta jkun hemm katastrofi e, wieħed ibiddel jisposta l-infrastruttura x'ovvja pereżempju jekk huwa post fejn jgħaddi arar e, allura ma ta' l-ebda sens li għarġu qed jibda pempju pont, wieħed ikun jista' jbiddel il-pont u jgħamlu x'imkien ieħor. U dawk eh, flus minn qabel eh, minn qoddim naraw jekk nistgħux eh, solvu l-problema ta' dispożizzjonijiet. Naħseb li dak kwestjoni tal-10 ġemat għan tolbu li nżidu il-perjodu kif il-Komitat ta' Raġuni talab biex minnar ma jkun ovvjament ħafna iżjed minna xar ġimgħat ħalla ma jkun hemm xi tip ta' dewmien li l-Kommissjoni għamlet referenza Et minn sena qatt minn tmintax il xar biex wieħed ikun jista' jagħmel ix-xogħlijiet ma naħsibx għandu jkun hemm problema imma dwar il-kwissjoni ta' nazz snejn dak li totlob il-Kumitat ta' Reġuni huwa li jekk il-katastrofi tiġri f-Reġuni taħt eh, nazz imma l-somma totali eh, twassal l-popolazzjoni għan nazz nejja l f'dak il-kas jitħol ħaġa li jitson trattaw u koll u l-axħar il-kwestjoni tal-prevenzjoni eh, għamilna referenza lija Il-Kommissjoni titlob li jkun hemm xi tip ta' bħala kondizzjoni eksante li l-Istati membri għandhom jissodisfaw ċerta miżuri ta', prevenzjoni. Il-Kumitat ta' Reġuni it-taffija e, e, e, naqra non bla dubju li wieħed irid jistabbilixxi dawn metodi ta' prevenzjoni dan ħaġa nagħmlu referenza liha. Naf il-Kunsill laqgħad m'għandu xi bżonn verament kbir għax ġandu regolament imma naf nitlob għawek il-Kommissjoni u l-Parlament u kullħat għax mekka ħaġa nistaw n-tejbuwa, naħseb li għaw blukutana n-tejbuwa, u għek nistaw ntejbu. U għek, verament, nkun rikonoxenti għek nkunu nistaw napprovaw kollox u naraw kif nistaw naslu għal-ftejn, imma naqbel kompletament ma' intervenzjoni tal- eh, Surban Nistoroj li għanna bżon li naslu qabel ma tala jalla dal-mandat. Grazie. Thank you very much. Uh, we don't have to decide anything today. I would like to inform... Grazie, nishtiq ninformakom li l-program u l-kalendarju tal-proċess kollu u għadan 18 ta' Deċembru se jkonna l-prezentazzjoni il 6 ta' jannar e, e, l-emendi u 20 22-23 ta' nar il-vot. Fit 23 se jkonna laqgħu wkoll mal-presidenza griega. Għal daqstant nixtieq nħagġiċkom biex tagħmluh ċar lill presidenza kemm importanti dan ir-rapport u flimkien hemm bżonn nippruvaw nagħlqu eh, il-kwistjoni f'dan il-mandat leġislattiv inkella jista' jkun hemm il-possibilità li nagħmlu l-vot tal-ewwel qarif f'April u mbagħad hemm possibilità li l-Parlament il-ġdid eh, se jiddeċidi jekk eh, ikomplix minn fejn tlaqna jew le. Però ma aħna senna naħdmu għal-presidenza biex biex naraw xinu fattibli u xinu xmuwiex. Nishtiq nirringrazzja għakom ta' stantu, nirringrazzja anke l-Kommissjoni u nistaw issa għaddu għal-votazzjonijiet. Ninformakom li hemm proposta ta' bidla tal-agenda minnaħ tal-IPP. Iva, il kulħadd lest biex namlu votazzjonijiet Eh, eh, Nishtina me proposta li biex ma nevutawx il-lum fuq il-rapport Von il-kompromessi jom tard ħafna u fuq żewġ kwistjonijiet nishtiq nitkellem ma Herbert mhux hawn lum. ejn nivotaw fit-18 ta' Deċembru, jekk dan huwa possibbli nixtieq nipposponih dan il-vot. Tista' titlob forsi inti President lil gruppi jiena ma rridx iktar dettalji issa fuq din il-kwestjoni. E Il-President se tagħmel eh, dak li hija kompetenza tagħha. Għanna għanna issa eh, il-proposta biex ma nagħmlux dan il-vot eh, nistgħu nbidlu għaw xaħat kontra le mawx mela id-deċidejna illi il-rapport von namluħ f'Deċembru, fil laqata ta' Deċembru. Mela, bekk nistaw nibdew l-votazzjoni issa u e, e, verifikaw il-magni ta' elettorali u provaw poġġu il-karti biex naraw jekkux kollox għetiħadim jaħdem sew. Il-votazzjoni miftuħa. Uh, dear colleagues, we have more cards. Kollegi, għanna aktar karti mill-li għanna vot, dritti għal vot. Eh, eh, aħjar tafx l buttuna biex nizguraw illi il-magni għedin jahdmu. Okay, Herman Winkler, point 12 on our agenda. Punt 12 fuq l-agenda, Herman Winkler fuq l-specializzazzjoni intelligenti u aħna san nivutaw l-emenda 13 maħat kontra l-emenda orali, nivutaw kif nu emenda, a favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 14, favur kontra e, għaddit. Eh, emenda 15, em, emenda orali mis-soċjalisti ħatmu kontra, l-ora nivutaw kif nu emendat, favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess erba, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, l-emenda 18, emenda orali, ħatmu kontra, l-ora kif inu emendat, minu favur, kontra, astenzjoniet, għadda, kompromess 5, minu favur, kontra, astenzjoniet, adottat. U għad diffiċili nifem kif qed tivutaw. Eh, eh, ikkonċentraw u għollu jdejkom. L-emenda 22 favur, għaw xaħat minn naħata soċjalisti nek, jopponi, le. Minu kontra, astenzjonijiet, kompromess sitta, minu favur, kontra, astenzjonijiet, għadda, Kompromess seba minn favur kontra astenzjoniet għadda kompromess 8 favur kontra astenzjoniet għadda kompromess disa favur kontra astenzjoniet għadda għadda. Emenda 32 favur kontra astenzjoniet għadda kompromess 10 favur kontra astenzjoniet għadda emenda 37 favur kontra astenzjoniet għaddit 38 favur ħanamlu verifika fuq l-emenda 38 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa issa ma ditx 16 kontra 12 39 favur kontra namlu verifika anki fuq 39 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. U dana din l-emenda għaddit 19 kontra 10. Kompromess 11. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 12. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 13. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess 14. Favur kontra astenzjonijiet għadda 49 eh, bl-emenda orali, xaħat kontra le, mena nivvutaw kif n-emendat favur astenzjoniet għadda. Kompromess 15, favur kontra astenzjoniet għadda. 55, favur kontra astenzjoniet għadda. Eh, emenda 56, favur kontra namlu verifika, 56, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U dan ġi adottat, 17 kontra 10. Kompromess 16, favur kontra astenzjoniet għadda, 17 favur kontra astenzjoniet għadda, 18 favur kontra astenzjoniet għadda, emenda 62 favur kontra astenzjoniet għadda, 63 favur kontra astenzjoniet għadda, 64 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess 17 favur kontra astenzjoniet għadda. 67 favur kontra namlu verifika fuq l-emenda 67. Votazzjoni miftuħa. U dana din l-emenda adottata. 68 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit 69 favur namlu verifika fuq 69 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma ditx 18 eh, kontra 12. Il-premessi, kompromess numru 1, favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess 2, favur kontra astenzjonijiet għadda, emenda 3, favur kontra astenzjonijiet għaddit, għadda, erba favur kontra astenzjoniet, għaddotat ħamsa favur kontra astenzjoniet, maddi, maddix, kompromess li ta' favur kontra astenzjoniet għadda. Disa favur kontra astenzjoniet għaddit, 10 favur kontra astenzjoniet għaddit, 11 a favur kontra astenzjoniet għaddit, 12 bil-emenda orali lingwistika kontra Kiu minu a favur għadda l-aħħar vot elettroniku, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Unanimi. Eh, rapport tajb ħafna. Eh, l-affarijiet li mhumiex kontroversjali ah, ħafna drammi mhumiex affarijiet tajbin. Issa għanna eh, eh, nifraħlek f'kull każ. 13 neħejnieh, issa għanna 14 ir-rapport Kadenbach fuq l-ambiental intraprizi Kompromess numru 1, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromess 2, favur, kontra, astenzjoniet, għadda kompromess seba favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess tlita favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess erba favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess ħamsa favur kontra astenzjoniet għadda, sitta kon, favur kontra astenzjoniet għadda, tminja favur kontra astenzjoniet għadda, u issa namlu il-votazzjoni għal uh, opinjoni uh, e, e, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Mela u l-votazzjoni u issa għanna uh, adottat unanimament. Għanna tletina xina ma votajċu tista' zit il-votazzjoni tiegħek tajt il-President għal daqsant fi spiċajna l-votazzjonijiet, isda? Uh, Kollegi, issa nishti peress li għatana ftit nis fil-kamra, nishtiqkom tikkonsidraw eh, peress li bdejna diskussjoni fuq l-studju estern, nitkellmu issa fuq il-punt 16 fuq il-Gżejjer Kanarje, tafu li hemm deċiżjoni tal-Kunsill għall-eżenzjoni jew eh, tnaqqis eh, lista ta' prodotti li huma eh, prodotti lokalment mhux l-ewwel darba li qed nagħmlu dan it-tip ta' diskussjoni hemm bżonn nadottaw din l-emenda biex nadottaw dawn miżuri speċifiċi għal daqstant nishtiq niproponi issa illi nadottaw din il-proposta tal kummissjoni minn emendi billi nużaw il-regola 46 li il procedura semplifikata minn emendi. Sakemm m'għandniex oppożizzjoni qawwija. E, Irid ikun hemm ħames membri reġistrati kontra. Ma kontra il-proposta biex nużaw din ir-regola 46 biex inkunu nistaw namlu hissa dan. Għal daqstanti nishti namlikom din it-talba li taċċettaw il-proċedura sempliċe imħabba il-proposta hija teknika u din il mizura li adottawa f'Deċembru fil-plenarja biex inkomplu inkella id-deċiżjoni attwali se tiskadi u u f'dan il-każ il-gżejjer tal-Kanarje ma jkunux f'sitwazzjoni legali. Mela din hija deċiża. Grazzi ħafna. Għatanna il-ħin mela nistaw Nikos tribtajċa ħaġa jent. E, kien hemm ittra mill-koordinatur u aħna tlabna il-Komitat Reġi biex jibda issa fuq e, e, l-istejjer ta' suċess u l-istejjer ta' falliment fil-politika tal-trojka fuq il-politika reġjonali ta' koezjoni. Issa imbeda proċess simili flekon u tkun ħaġa interessanti li anki aħna eh, hawnhekk eh, ikonna anki hawnhekk ir-riżultati ta' dawn il-policies eh, reġjonali u ta' koezjoni. Din il-kwistjoni se jkollna niddiskutuha flimkien mal-koordinaturi għal stant kiena kont qed nittama li nistgħu nagħmlu f'Diċembru dan u dina tirrigwarda deċiżjoni ta' Deċembru. Nista' ngħidilkom illi jiena paressa qed nara kif timxi f'lekon u ma nixtieqx illi il-komitat tagħna jkollu l-istess dibattitu hawnhekk. Eh, nixtieq nagħmlu dana meta nqisu anki l-ispeċifiċità tal-komitat tagħna aħna edin niddeċidu issa mhux fuq it-trojka ma fuq l-effetti. Sfortunatament il-koordinatur ta' soċjalisti mu hawn, il-koordinatur tal-EPP u tal-ICR mhumiex qed jisimgħu għax qegħdin jitkellmu privatament. Jiena għandi tentazzjoni illi nagħmel deċiżjoni issa, però nistenna għall-laqa tal-koordinaturi. Tal Nista' nagħmlu issa x'aqas jafux qegħdin ngħid ċedin ngħidu fil-fatt, però namlu f'Diċembru meta namlu l-laqa tal-koordinaturi. Mela nistaw issa naddu għal punt 17 għax għandna l-Ġorġo hawnhekk. U ma nafx minu huma shadow rapporters fuq il-kwittanza mela Giorgio, inħalli fidejk. Signora President, kollegi, il-rapport tal orti turi li fl-2012 il-rata ta' zbalji fil-politika reġjonali zdidet ftit minn 6 għal 6.8%. fil-100. Però dak li ma jidirx li ġi mif, miftiem mifhum mill-kulħadd għabbażi ta' dikjarazzjonijiet li ħafna drabi dawn l-izbalji u mażbalji ta' amministrazzjoni u ma jfissirx illi eh, tlifna risorsi jew eh, eh, ħlejnijom jew kien hemm frodi. Fil-periodu elettorali se jkun hemm ħafna tentativi biex niddramatizzaw is-sitwazzjoni, jiena fir-rapporti għaj użajt iċ-ċifri illi għanna għad dispożizzjon U għabbażi ta' dawn iċ-ċifri, tal kommissjoni u tal-Istati membri fil-politika eh, ta' koezjoni fl-2012 eh, dawn l-izbalji n qasijiet kienu fil-fat 0.42 fil-mija u għal font ta' koezjoni u għal eh, fond soċjali fil-periodu ta' programmazzjoni, anki hawnhekk hemm l 02 Lan għana għandu jwassalna għal rata ta' zbali zero biex inkunu nistaw niksbu l-anijiet li aħna nixtiequ Flis forz isforz tagħna aħna nilqgħu dispożizzjonijiet eh, li ġew introdotti fir-regolamenti ġenerali għal perjodu eh, 2014-2020. U nirringrazzjaw lil dawk illi ħadu sem fil-grupp ta' negozjat Lambert Costanza, l-President Tana u oħrajn. E, e, però l-elementi il-dispozizjonijiet e previsti fir-regolament ġenerali, però huma illi il-ħatra ta' autorità ta' ċertifikazzjoni, akkreditazzjoni tal audituri e, eżami ta' korrezzjoni tal-kontijiet, korrezzjonijiet finanzjari u anki ta' dawk oħrajn ta' karattru finanzjarju bil-verifika proporzjonali biex inkunu nistaw innaqsu il-rata ta' zbalji. Niftaħ id-diskussjoni. Jina il-shadow għal dan il-rapport fissem l-IPP. U u nishtiq namel xej kommenti li nħoss li huma importanti ħafna lija. ċoe, dinja dejjem il-kwestjoni hija xi tfisser xi fisser il-kwittanza, xi tfisser. Il-kwittanza hija l-analiżi jew ir-rapport tal- eh, orti tal-awdituri. Jew eh, il-kwittanza jekk il-flus ġewx minn fuq sew jew le ħafna drabi aħna il-kwittanza nitrataw bħala analiżi ta' test tal-qorti tal-awdituri, anki jekk aħna nafu illi is-sistema ta' awditjar jaħdem mod speċifiku ħafna. Per eżempju, il-qorti tal-awdituri tiħu elementi rappresentativi u, u jiverifikaw situazzjoni f'dik id-data u dik hija data ta' kontroll U fl-aħħar ta' sena, wara dik is-sena, Umbaħt ikun hemm ħafna korrezzjonijiet li jkunu saru. Għal daqstant, is-sitwazzjoni mhijiex l-istess bħal dik li kien hemm fid-data tal-awditjar, imma fl-aħħar tal-perjodu reali illi ikun itlaħħaq fl-aħħar waqtu l-sena. Għal daqstant, dil-kwettanza li naraw bħala riżultat ta' analiza tad-dokument kollu kemmu illi illi qed jagħmel ir-rapporter. Però għandu jkun hemm fih ukoll l isplegazzjoni tal-audit tal-Kummissjoni u anki l-korrezzjonijiet li jkunu saru matul is-sena wara il-verifika, għax wara l-istampa eh, tider ħafna qar milli fil-fatti. Għal dastant, meta nħarsu lejn id-data tal-verifika, ħafna drabi konna l-informazzjoni fuq eh, l-izbalji, però meta nqablu mbagħad ma' data situazzjoni għad differenti. Dan l kommenti għaj. Tini kommentu huwa li qed nisservaw aħna hawnhekk progress kontinwu waqt li qed nintroduċu anki strumenti ġodda fil-politika ta' koeżjoni. Meta nqablu aħna id-dejta mill-perjodi differenti, mill-istati differenti, is-sitwazzjoni ma tkunx ċara ħafna, però ħafna affarijiet li huma pożittivi fir-rapport tal-art tal-orti tal-awdituri fl-aħħar imbagħad insibu li għandna mhux biss l-analiżi tal-livell ta' żbalji imma għandna ukoll l-analiżi tal effiċjenza tal-policy matul is-sena. Dan huwa l-kapitolu li hemm fil-rapport tal-orti tal-awdituri. tal orti tal awdituri tal tal awdituri Hemm bżonn ta' bidla fil-kontroll għax ħafna drabi aħna rrepetejn nieħda ħafna drabi li hemm problemi f'ċerti proġetti li huma perfettament korretti, però mhumiex effiċenti. U mbagħad hemm proġetti li huma effiċenti ħafna illi għandhom ħafna żbalji eh, għax huma ġodda innovattivi u għadhom għatmanix esperienza fuqhom għal stant jiena naħseb illi L-izbalji huma importanti, l-errori, eh, l-izbalji mhumiex frodi, jistaw jkunu rizultat ta' metodi ġodda, innovativi li ma ġewx verifikati. U rridu inqablu l efficienza eh, eh, ma l-izbalji u namlu, ma namlux konklużjonijiet fuq il-policies. Iva, mm, kommenti oħra. Pre President, jena ħarist lejn il-rapport u jena sorpris illi il- il-kollegi tal-komitat edin għam dawn id-dejta, ħna rridu aħna rridu għam dawn id-dejta, anke tilfu kredibilita, u ħna rridu orridu nħallu, u marridux namlu l-istess zballi għamlu l-euroxettiċi. ir għonek zdidet u l-awdituri eh, għamlu verifika ta' erba autoritajiet nazjonali biss u, dawn kienu pajizi li kellhom liktar żbalji, però hemm pajjiżi oħrajn għal daqstant dan rapport mill-qorti tal-awdituri u għadajef. U anki kiku semma 6 jew 6.8 fil-mija eh, u verament eh, eh, inkredibli. Aħna hawnhekk għandna sfida, bżon bżonn aħna nagħmlu appell biex isiru biex isir titjib f'din is-sitwazzjoni. Jiena mhux qed kritika lill-politika reġjonali aħna nistgħu nkunu kbirin anki minn dak li mill-kisbiet tagħna kollha, però tibqa' l-problema illi meta niġu għal l-iżbalji għana l-istess żbalji li kien hemm fl-2006. U bejn l-2007 sa l-2013 għandna l-evalwazzjoni inizjali u pratikament huma l-istess pajjiżi illi għandhom l-istess żbalji u mbagħad għandna pajjiżi oħrajn li għandhom bżon ta' ħafna eh, titjib fil-metodi tagħhom. Ah, dawn il-korrezzjonijiet però jieħdu ħafna żmien u ħafna drabi l budgets se jiġu sostituiti budgets oħrajn. U kem ħsara tista jista jkun sar li l-budgets nazjonali f'dan il-kas imħabba fil-fat li ħafna proġetti ma jistawx jiġu koperti. Għal-dastant jina niddubita u najti li jem ħafna ħsara fil-budget stess. fuq dak li għandu xtaqsam mal-kumitat tiegħi jiena naħseb li hemm bżonn nuru iktar kuraġġ. Anki eh, meta eh, naċċettaw l-kritika aħna rridu nkomplu bil-politika reġjonali, ma jiena għandi eh, sensazzjoni li hawnhekk qed jippruvaw jikritikawna u aħna għanna ilna ħafna ħjar minn min dan il-komment fil-komitat u ma rridux nieħdu konklużjonijiet minn dawn l-iżbalji. Hemm xi kummenti oħrajn? Nielsen. Hmm. Jiena naqbel illi dawn is-senjali noħduhom bis-serjetà u rridu niżguraw li s sistemi tagħna jaħdmu b'mod tajjeb u li hemm kapaċità amministrativa. U hemm ċerti pajjiżi fejn dan mhuwiex veru. U hemm bżonn li ninsistu li jkun hemm titjib. U fl-Iżvezja wkoll għandna struttura amministrativa illi toħlo eh, xkieli għal eh, reġuni li jishtiqu jużaw il-fondi. Eżempju, dawn situazzjoni ta' konflitt ta' interess, per eżempju fejn l-amministrazzjonijiet svedizi sa' edin jajdu illi ma jistax ikonem kumpaniji privati dejjem, dejjem jistaj jkunem konflitti Imma kifat dejjem hemm sistemi amministrativi fejn eh, l-istati membri jistaw jaħdmu ħażin bil-burokrazija tagħhom u rridu nżommu dan f'moħħna u naturalment rridu ninsistu li meta ikun hemm l-isbalji dawn iridu jiġu iridu jiġu korretti. Lambert. Grazzi. Wara dak li qal Olbricht u oħrajn, Skont il-paragrafu 5 fl-opinjoni aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq l effetta ta' regolamenti ġodda. Huwa veru naħseb illi nistaw najdu li hemm ċerta kwantità ta' eh, semplifikazzjoni, għanna ħames fondi hawnhekk. u nistaw naraw fil-sajt eh, fil-font marittimu, e kien ħarxu eh, fil-prassi, hemm ħafna kalkoli differenti anki fil-modi Fu il-kontribuzzjoni propria minnaħa ta' kompaniji. u hemm ħafna ġustamenti kbar fuq kif il-kontrolli jisiru u ħaġa ġdida u koll hija li aħna nifukaw ħafna iktar fuq zoni tematiċi, ħafna iktar mill-li konna namlu fil-passat. U l-istess ħaġa rridu najdu anki għal mod kif isir il-komunikazzjoni bejn l-autoritajiet eh, u lokali u l-Unjoni Ewropea. Jena naħseb illi dan il-paragrafu għandu jiġi miktub mod iktar pozittiv. U nixtieq nikkommenta fuq dak li għal Mark fuq il-numru tal-pajizi u l-bazi tal-eżempi li saru u il-pajizi fejn għanna problemi kontinwi bl-izbalji, naħseb li dirni wa eh, tħassib għal komitat tagħna. Jekk wieħed ħares lejn iċ-ċifri, jien m'għandix ċifri d-dimja, unek ma jina naf li ħafna minn l-iżbalji isiru fl-istess numru ta' numru zaħir ta' pajizi sena wara l-oħra, għandu jkonna mekanizmu speċjali biex nittrattaw dawn il-pajizi, ma naħsibx illi aħna għanna eh, nitrattaw l-kulħad bl-istess mod jekk l-izbal jisiru numru zaħir ta' pajizi. Jista' jkonna reġim iktar eh, eh, iktar ħafif Eh, għal dawk il-pajizi fejn l-affarijiet bġu tajjeb u reġim iktar rigorus f'dawk eh, il-pajizi li jidru li mumiex kapaċi eh, joħorġu b'riżultati pozitivi. Għal daqstant jena nefem x'punt qed isir hawnhekk forsi nistgħu nħarsu lejn il-formulazzjoni tad-dokument, però l-idea tiegħi hija li kull sena il-orti tal-awdituri tati opinjoni fuq settur kollu kemmu. Però jekk aħna eh, eh, eh, irridu nindikaw zoni differenti nistaw anki infaħru dawk li marru tajjeb hemm pajjiżi li huma taħt il-2 tarata ta' zbalji. U f'dan il-kas eh, nistaw naraw kif nistaw niddiversifikaw il mizur li jiġu applikati. Forsi eh, din tkun tista' tkun soluzzjoni. Din hija proposta, suġġerimenti għaj. Ma nafx hekk hemm x'ħadd ieħor illi anki jiena nixtieq nieħu il-kelma u najt. Nishtiq najt li dawk l-istrutturi kollha li semmu fil-punt numru 5 li ħajkunu fis-seħ eh, bażikament huma l-kontroll Dan huwa verament importanti għaliex is-soltu dak li jkun jiskopri l iżbal wara, ġifiri ma tantx hija miżura ta' prevenzjoni li tista' tkun effettiva daqs il-prevenzjoni stess. Però iċ-ċertezza legali huwa fattur importanti ħafna għaliex is-soltu ikonna ħafna dizugwaljanzi u differenzi fl-interpretazzjoni tar regoli bejn il-Kommissjoni, il-Gvernijiet, il-beneficjari ħarin, l-autoritajiet ta' ġestjoni u anke s-soltu l-qorti tal-awdituri kollha l-interpretazzjoni tagħha stess tar regoli. U ta' sekwit ma jkunux fuq l-istess ħsieb. Għalhekk il-linji gwidi minn kummissjoni huma importanti ħafna u nafu li din id-darba il-konsulenza ħatkun verament kbira bħal qatt qabel. U ma nafx kemm se tkun tajnuna jew le, però lan huwa li ntejbu leġislazzjoni leġiżlazzjoni biex nimmiraw li jkun hemm trasparenza, ċarezza, ċertezza legali, ecc. Għaliex din hija l-iktar ħaġa importanti li jarfuni meta jkolli taħdidiet ma' dawk fir-reġuni. Memx rida ħażina jew intenzjoni ħażina li dak li jkun idur mar-regoli, imma hija kwistjoni biss tal-interpretazzjoni li tittiġi verifikata mill-kontrolluri. Mbagħad hemm differenzi wkoll vis a vis l-standards tal-awdituri li ġejjin minn istituzzjonijiet differenti bħal pereżempju eżempju dak li esperienzajna matul il-negozjati. kena, dramma, esperienzi drammatiċi u ta' differenzi bejn l-istituzzjonijiet, bejn servizzi tal-Konsil, tal-Kommissjoni, tagħna, kollha kellhom sibi differenti. Mhix kritika, ma dik hija r-realtà u għalhekk fl-istess ħin dawk li jużaw il-fondi li jippruvaw jafdaw fl-interpretazzjoni ta' min jafdaw pal-awtorità mhix kwistjoni ta' kritika, ma kwistjoni ta' ċertezza legali. U dan għanna nsemmuh bħala fattur meta nkun qed infasslu regolament. Sfortunatament bdejna dan il-punt iktar kmini minn li suppost, ħadd forsi minn ħadd il kummissjoni iva kol kas, u għalhekk ikollna nitolbu l kummissjoni u ġuros biex eh, jitkellmu bilateralment u jaraw jekk ikun xemxu kummenti x'jistgħu daħlu u forsi tistgħu tistaqsu mill-Diġi Reġo fil-Kummissjoni jekk hemmx min jista' jarrafna x'nistgħu nagħmlu jew ma nagħmlux. Forsi din tkun tajnuna u Ġorġo Sukun jista' jisma'. Da kollox bħala kummenti ma nafx jekk ir-rapporter jgħid kentejn tal-aħħar. Sempliċement xtaqt nirringrazzja lil kollegi għal rimarki kostruttivi u din id-diskussjoni għadna kemm kellna. So here the, we are quite generous in terms of giving tajjeb, l-iskadenza l-emendi hija 17 ta' Deċembru, 6 ta' felaxija, u imbagħad ikonna l-adozzjoni mill-Kumitat Reġi fi frar. Biss għaliex il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget jadotta dan wis probabbli f'Marzu, ġifieri fadal ħin għal dan. Jekk ikun hemm xi bidliet nemendaw l-aġenda, imma fadlinna xi ħin għal din l-opinjoni. Għaldaqstant, nixtieq nikkonkludi dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddi issa għall-istudju li aħna eh, bdejna finanzjajna, ġifiri li huwa l-punt 15 fuq l-agenda, l-internet, l-agenda digitali u l-iżvilupp ekonomiku tar-Reġuni Ewropej. Nixtieq nagħti widen u nagħti l-mikrofonu l-ewwel lill-awturi jew nkella xi ħadd li jitkellem fisem l-awturi ta' dan l-istudju u għanna Signora Rosanna Lifontier mill-Kooperazzjoni Internazzjonali tad data li kienet kalla tmu fideja f'dan l studio Nik joġbok. Grazzi ħafna, tistgħu tismawni, Iva. Mela, l-ewwel net l-odwa tajba l kulħadd u nixtieq nintroduċi li l-nifsi l-ewwel. Jiena forsi ssib li l-Korporazzjoni Internazzjonali tad-Dejta li naħdem magħhom, ma jiena konsulent indipendenti fil-fatt u kooperajt biex nagħmel dan l-istudju ma' Xil li huwa ċentru għall l-istudji industrijali. Iżda li jiena ħdimt bħala konsulent indipendenti għaliex jiena nikkopera ma' kumpaniji differenti u ma' istituzzjonijiet pubbliċi. Il-qasam tax-xogħol tiegħi huwa biex naraw l-impatt tal-innovazzjoni, innovazzjoni industrijali u b'mod speċifiku l-ICTs u l-impatt tagħhom fuq l-aspetti soċjali u ekonomiċi. Mela, ħanaddi għall-agenda li hija taqsira tal-prezentazzjoni tiegħi. <laughs> L-ewwel net ħan nitkellem dwar il-miri ta' dan l-istudju, imbagħad nixtieq nitkellem ftit dwar xejriet u sfidi tal-futur tal-ICT, teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, imbagħad nagħtu titwila lejn x'inhuma l-benefiċċji mistennija fuq l-iżvilupp ekonomiku tar-Reġuni Ewropej li ġejjin mid-DAE, l-Aġenda Digitali għall-Ewropa. Fiħdan l-istudji aħna analizzajna xi studja tapposta biex naraw x'inhuwa l-impatt ta' inizjattivi reġjonali u dan ikun il-punt li jmiss. Mbagħad l-aspett li ieħor li aħna ser nużaw huwa li ħanaraw x'impatt ikun hemm fuq eh, l-iżvilupp reġjonali ta' ċertu inizjattivi orizzontali, ġifieri inizjattivi jew mill-Unjoni Ewropea jew inkella li jittieħdu fuq il-livell nazzjonali. Fl-aħħar naddu mbagħad tal-konklużjonijiet li nistgħu nixtarru minn dan u forsi jekk ikollkom l-aptit u jekk tridu tkunu tistgħu tagħmlu li xi mistoqsijiet u mbagħad ngħaddu għat-weġibiet. Mela, nibdow bil-lanijiet tal-istudju u l-approċ li ħadna. Lanijiet bażikament kienu għanijiet eh, biex nifmu eżattament Eh, biex naraw l-Europa digitali x'impazzer ikollha fuq tkabbir ekonomiku u l-benessri soċjali fuq livell reġjonali. L-aġenda digitali għandha xi inizjattivi ġestiti fuq livell Ewropew u oħrajn mmexxija fuq il-livell nazzjonali u reġjonali. Għal daqstant il-punt ewlieni liħor kien li nifmu jekk il-livell nazjonali u Ewropew u mhix komplementari ma' xulxin. Jidher li problema teknika bi slide. Aħna rridu naraw li dawn l-inizjattivi di EI jkunu komplementari mal biex il-livell nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea jkunu komplementari ma' dak tal-livell reġjonali u kemm huma deċiżivi biex jipproduċu eh, effetti soċjali jew ekonomiċi fir-reġun. Jidher li problema teknika fuq slide fil-preżentazzjoni tas-Sinjura Li Fonti. Aħna użajna analiżi, letteratura, reviżjoni tal-istatistika, eċċetera. U kellna numru ta' studi speċjalizzati, analiżi anke ta' dak li nsejħulhom bħala kwistjonijiet orizzontali kemm fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq il-livell nazzjonali. Diffiċli għalija mingħajr l-slides tajt il-kellima, iżda issa xi ngħidu dwar ix-xejriet ta' l-ICTs Il-teknoloġija hija importanti. Iżda il- nafu li hemm broadband, nafu li kull ma jmur hemm ħafna tamir mobli, ħafna applikazzjonijiet u anki in-netwerk soċjali. Dawn kollha għandhom impatt u għandhom impatt enormi fil-fatt fuq żewġ livelli. Fuq l-ekonomija kif ukoll fuq is-soċjetà. Fuq l-ekonomija għandha livell importanti ta' impatt għaliex il-ħtieġa biex ikun hemm infrastruttura avvanzata għat-telekomunikazzjonijiet qiegħda hemm u anki l-ekonomija intelligenti hija tali li tfisser li il-mod kif tipproduċi s-servizzi u l-prodotti imbidel u qed jevolvi ma' żminijiet. Dan ovvjament ikollu impatt fuq il-fatturi tax-xogħol, fuq il-kapital fiss, nafu li dan jistgħu iżidu l-produttività tagħhom. Issa, is-sistemi intelligenti kollha huma konnessi ma' xulxin. Forsi smajtu dwar l-internet u eh, l-prodotti li huma interkonnessi mal-internet u bejnietom stess. Dan ovvjament għandu impatt fuq l-aspetti soċo-ekonomiċi u l-innovazzjoni soċo-ekonomika għaliex per eżempju għanna bżon li kunem ħiliet adegwati tal-ICT. Għanna bżon livell adattat ta' litterizmu digitali għaliex Jekk aħna ħanżidu l-livell u n-numru ta' servizzi kemm jekk huma pubbliċi kif ukoll jekk huma privati, huwa importanti ħafna illi ċ-ċittadini in-nies ikollhom il-livell adegwat ta' litterizmu diġitali, ta' ħiliet biex ikunu jistgħu jużaw dawn is-servizzi u jitalmuhom. Iċ-ċittadini iridu fiduċa u sigurtà u s-servizzi privati u pubbliċi mhux ser ikunu biżejjed użati u l-investiment musser ikun xira jekk dak li jkun ma jkollux l-istrumenti kollha meħtieġa biex dan id-data ikun jista' jagħmelhom tiegħu u jkun jista' juża bekk it-teknoloġija. Presentation, so probably you could Nara jekku xi slide taħdem. Jekk permettuli. So these are the trends of the technology that Dawn huma xejriet tat-teknoloġija li diġà tkellim dwarhom. Tistgħu tarawhom fuq slide. Dawn xejriet ifissru illi l-innovazzjoni tal-ekonomija digitali kollha strettament interkonnessi. Kolla jiddependu waħda fuq l-oħra. Alek, il-produttività ta' xol, per eżempju, jiddependi fuq il-bidliet soċjali li mbagħad jiddependu fuq il-kapaċità ta' nies li jaħdmu magħhom, jaħdmu bijom u jużawhom dawn it-teknoloġiji u dawn is-servizzi. L-innovazzjoni teknoloġika u l-innovazzjoni tal-proċess teknoloġiku jiddependu pereżempju fuq id-disponibilità tal-ħiliet tal-ICT li huwa wieħed mill-iktar aspetti importanti bħalissa fl-Ewropa f'dak li għandux jaqsam it-titjib tal-innovazzjoni digitali. Dan għaliex hemm livell sinifikanti ta' differenza bejn il-domanda u l-provista ta' dawn il-ħiliet tal-ICT. fir rigward il-kuxenza dwar din l-interkonnessjoni tal-fatturi differenti, dan wassanna l-idea li l-Europa teħtieġ strument, teħtieġ politika bbażata fuq ċiklu virtuos. Ġifiri l-Aġenda Digitali għall-Ewropa fil-fatt lesta tattiva ċiklu tajjeb bbażat fuq idea fondamentali li l-internet interoperabli u bla frontieri ser iżid il-domanda tal-kontenut digitali u s servizzi digitali. Jekk aħna ħanżidu il-kontenut ta' servizzi ser inżidu id-domanda għal networks veloċi tal-internet. U l-punt huwa, l-punt huwa li l-investiment fil-networks veloċi ikunu sostenibli biss jekk ikun hemm domanda għolja għal dawn l-istess networks. Għalhekk, iċ-ċiklu virtuż huwa fundamentali biex jistimola id-domanda sabiex bekk nkunu f'pożizzjoni li kunem investimenti li jkunu sostenibli. L-Aġenda Digitali għall-Ewropa issa l-Aġenda Digitali għall europa hija waħda mis-seba' politiki ewlenin, kif sejħa flagship policies, għal strateġija Ewropa 2020. Kifet din hija bbażata fuq l-idea li ċiklu virtuos jeħtieġ li jinħoloq. Apparti minn hekk l-ICT jaqdu rwol importanti ħafna biex niksbu l-anijiet tal-politiki l-oħra importanti fl-istrateġija l-Europa 2020 L-ICTs kifet huma fondamentali għal politika ta' innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Ħatisħaq minn ġdid fuq ir-riċerka u l-iżvilupp u taddihom u torbothom mal-istrument Orizzont 2020 għal periodu ta' programmazzjoni finanzjara li jmiss. L-ICTs huma fondamentali għall-iżvilupp ta' ekonomija b'użu baxx tal-karbonju. Minħabba l-użu ta' grids intelligenti, infrastrutturi tal-informazzjoni, eccetera. Fl-aħħar l-ICT ma wieħed mill-komponenti ewlenin għall-aġenda ta' ħilid ġodda u impiegi. ġodda. Mela, l-agenda digitali x'impatt ikolla u kif ikolla dawn l-impatti fuq l-iżvilupp ekonomiku reġjonali. L-agenda digitali għall-Ewropa bbażata fuq seba' pilastri. U per eżempju, is-suq uniku digitali, l-interoperabilità u l-standards, l-fiduċa u sigurtà, eccetera, ecc. u fiħdan kull wieħed minn dawn il-pilastri hemm sensiela ta' azzjonijiet li jridu jittieħdu. U pala total hemm 100 u wieħed 100 mitazzjoni wieħed. Għandek il-miżuri leġislattivi, investimenti kbar jew inkella miżuri li ma tantx huma ħarxa. Dawn ovvjament ikun hemm iwaslu għal effetti li jkunu evidenti fuq medda qasira u medja ta' żmien. Fuq medda medja u twila ta' żmien ser ikun hemm impatt fuq l-iżvilupp reġjonali. Dawn l-effetti huma effetti li tistgħu taraw bil-kulur oranġo fuq slide. Dawn huma effetti isom ta' ċiklu u tkellim dwarhom kważi ħames minuti ilu. Ġifiri huma effetti li ishom ċiklu. Per eżempju fl-aġenda digitali dawn japeraw fuq livell tal-ħiliet tal-ICT. Se jekk taħdem fuq dan, l-effetti ma jkunux biss fuq is-suq tax-xogħol iżda per eżempju jista' ikollu effetti li waslu għal żieda fil-produttività tar-raġun jistaw iżidu it-talba għal investimenti fil-broadband, fl-użu tal-servizzi online, etc. Ġifiri għandek ċirkolarità ta' dawn l-effetti u fl-axħar mill-axħar dan ser ikollu impatt fuq it-kabbir ekonomiku u fuq il-benessri soċjali benessri soċjali għaliex kif edna qabel jekk is-servizzi pubbliċi tużom, tifranka l-ħin, tifranka l-flus, etc. Ġifri għandek iktar inklużjoni bekk fil-livelli kollha fit-tas soċjetà. Biex naraw jekk danu minnu jew le, jekk l-affarijiet jimxux verament hekk, aħna slitna numru ta' studji speċifiċi u provajna nanalizzaw x'inhuma l-effetti ta' dawn l-istudji. Dawn l-istudji ġew mażula madwar l europa u kenna xi studji fl-Estonja, f'Berlin, il-Ġermanja, fl-Italja, fir-reġun ta' Umbria, f'Andalusija, f'Ispanja, fl f'Cornwall u studi oħrajn li huma transreġjonali bħala proġetti. L-istudji li aħna slitna intazlu u koll fost ċertu setturi u koll. Għalix wieħed kien fukat aktar fuq il-saħħa elettronika, l-oħra per eżempju kienet fukat aktar fuq il-talim elettroniku, iħor kien kellu lan li appoġġa l-adozzjoni ta' l-ICTs mill-imprizi zar u ta' daqs medju. Dak tal-Andalusija kien qed jindirizza iż żieda tal-aċċess tal-internet broadband, U dan kien wieħed mill-istudji li kellu l-iktar investiment, għax kien investiment ta' 150 miljun euro. F'reġun fejn hemm GMP baxx ħafna. Ġifieri fl-aħħar kellna studju speċifiku fuq il-litterizmu digitali u kellna wkoll il-proġett tas saħħa elettronika transreġjonali fil-Finlandja, Svezja, Norveġġa u Skozja, Renju Unit. Dawn l-istudju kollha minnihom biex naraw x'impatt ikun hemm. U dak li verifikajna huwa li provajna niflu l-effetti kollha possibbli li jista' jkun hemm li tkellimt dwarhom qabel u ridna l-inqisuhom kollha. Ġifiri, kull wieħed minn dawn l-istudji speċifiċi għandhom effett fuq aspetti differenti. Fi slide tistgħu taraw l-inizjattivi differenti, l-studi differenti li analizzajna u fil-kolonna vertikali taraw ir-riżultati possibbli. hemm numru ta' intervisti u analiżi li saru anke l-valutazzjoni tal-impatt ta' dawn l-inizjattivi. Aħna verifikajna illi kien hemm impatt mhux biss fuq il-qasam fejn eh, kienu allokati fejn bdejnijom, per eżempju Kien hemm effett ukoll fejn kellek inizjattivi ta' Estonja li kellha effett fuq l-effiċjenza mtejba jew fuq il-forniment ta' servizzi pubbliċi u prodotti pubbliċi avvanzati fuq is-servizzi elettroniċi fuq it-titjib tal-livell ta' ixin, fuq l-ispejjeż tal-produzzjoni, fuq it-titjib ambientali, kif ukoll anzi da kollox all each one. Kull wieħed minn dawn l-inizjattivi, kull waħda minn dawn l-inizjattivi kellhom iktar minn effett wieħed, ħafna iktar minn wieħed anzi. Fl-istudju, fl-annes tal-istudju tistgħu taraw tistgħu issibu dettalji dwar data speċifika għal kull wieħed minn dawn l istudji speċifiċi jekk intom interessati. Tistgħu tarawhom. L-analiżi orizzontali ta' dawn l-istudji speċifiċi prof dawna xi talimiet li nistgħu nitalma. L-ewwel nett hemm distinzjoni wiesa bejn l-inizjattivi differenti li aħna nirizzajna għaliex hemm uħud li qed eh, jinħadnu l-forniment tal-ICT, oħrajn qed iħadnu domanda għall-internet jew l-ICT, u hemm oħrajn li jiffukaw aktar fuq l-aċċess u l-użu tal-ICT. Hemm oħrajn li qed jimmiraw aktar lejn l-effiċjenza meta mqabbel mal-ġustizzja. U ġifieri hemm inizjattivi differenti b'effetti differenti. Xorta waħda l-inizjattivi li għandhom x'jaqsmu mal ma' l-equity eh, għandhom effetti sinifikanti fuq il-termini ta' empowerment u kif ukoll fuq is-sem soċjali għaliex hemm dawn l-effetti ċikliċi li semmejtilkom qabel ta' dawn l-investimenti. L-inizjattiva li jimraw li aktar effiċenza jattivaw tkabbir ekonomiku għaliex il-fatturi tal-produzzjoni huma aktar effiċenti imma jikontribwixxu wkoll biex itejbu l-kondizzjonijiet tal-għajxin. Per eżempju, jekk ikollok inizjattiva għall-impigi dan ħajkun jista' jikkontribwixxi wkoll biex itejjeb il-kondizjoni tal-ħajja kif ukoll il-tnaqqis tal-ispejjeż soċjali. Jistgħu jiksbu wkoll l-itterizmu diġitali u itejbu wkoll l-anijiet tal koeżjoni territorjali. Kollox ma kollox l-inizjattivi juru taħlita u impatti bilanċati ġenerali kemm fir-rigward tit-kabbir ekonomiku kif ukoll il-benessri. Anki jekk ma tqis l-anijiet inizjali, imma anki jekk l-impatti fuq it tkabbir ekonomiku u benessri soċjali qegħdin hemm stajna nkejluhom u fil-każijiet kollha. Ġifieri kien hemm impatti fuq dawn iż-żewġ fatturi. il sow slides li jmiss qegħdin hemm biex jitukom eżempju biss dwar dawn l-investimenti u dawn l-azzjonijiet finanzjati primarjament mill-fondi reġjonali Ewropej jew il-fondi soċjali reġjonali Ewropej. Per eżempju, f'Guadalinfo, f'Ispanja, Kien il ta' proġett li kienet jipprova jilħaq għanijiet fir-rigward l-equity anki għall-inklużjoni digitali. Ġifiri dan kellu effetti rilevanti kemm fuq il-litterizmu digitali manke fuq il-koezjoni tal-komunitajiet lokali. Għalek, l-effetti fuq l-litterizmu digitali zidu l-kwalità tal-kapital uman u fuq in-naħa l-oħra nistgħu naraw li il-komunità lokali li kienet iktar b'saħħitha bekk u s-soċjetà ġenerali kellha effett fuq il-benessri tas-soċjetà. Hawnhekk irridu ngħidu l-impatti li huma dawk li huma markati bl-aħmar fi slide, ġifiri tkabbir ekonomiku u koll, ma jistawx ikunu evidenti fuq medda qasira jew medja ta' żmien. Jirek l-ħin biex tkun tista' żmien biex tkun tista' tara pereżempju l-impatti fuq il-GDP, pereżempju. Iżda l-effetti fuq is-suq tax-xogħol tintabaħ bijom immedjatament, anke l-amministrazzjoni lokali fir-reġun. U dan dejjem jekk il-kondizzjonijiet kollha jkunu um-, xirqa għaliex importanti l-investiment l-investimenti jkunu lesti jkunu qegħdin hemm biex eh, jittieħdu mill-negozji u anke mill-ċittadini. It-tieni eżempju. L-analiżi orizzontali tal-istudji li għamilna uraw xi fatturi importanti li huma t tmexxija politika fuq il-livell reġjonali, ambjent legali favorevoli, għaliex l-ambjent legali għandu jkun lest biex ikun jista' jiżviluppa l-investimenti li qed nitkellmu dwarhom. U l-infrastruttura tal-ICT ukoll huma importanti bħala wieħed mill-fatturi. Fatturi ieħor li permetti dawn l investimenti huma l programmi ta' appoġġ komplementari u l-miżuri u l-investimenti kif ukoll il- attitudni li tkun favur iktar l-innovazzjoni u l-kompetenza digitali. Mbagħad għandek l-aċċettazzjoni pubblika kemm tat-teknoloġija kif ukoll tal-innovazzjoni. ħafna każijiet kellna eżempji ta' innovazzjoni li ma tiġix aċċettata kemm fiħdan in-negozji kif ukoll fil-livell soċjali. U n-nies kollhom bżonn biżejjed żmien biex jaċċettaw jibdow jibdew jużaw l-innovazzjoni. Anke fir-rigward l-inizjattivi nazzjonali u sovranazzjonali dawn ikollhom effett fuq l-iżvilupp lokali u reġjonali għaliex l-Aġenda Digitali għall-Ewropa għandha azzjonijiet speċifiċi li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-istati membri u taħt ir-responsabilità ta' l-Unjoni Ewropea. Allora l-mistoqsija hija din dawn l-inizjattivi kif ikollhom impatt fuq l-iżvilupp reġjonali u lokali. Aħna analizzajna dan l-element billi użajna inizjattiva sovranazzjonali kienet eżempju ta' servizz digitali pan-Ewropew u eżempju ieħor li użajna kien il-politiki nazzjonali għall-iskemi tal-ICT. Ħanaddi minnu fih għal konklużjonijiet. There are necessary conditions for the initiatives to deliver Ġifiri, irridu naraw l-inizjattivi biex naraw meta ħajwaslu l-benefiċċji għall iżvilupp reġjonali. Hemm bosta kondizzjonijiet, għandek kondizzjonijiet legali, regolatori, frontieri kulturali wkoll li għandhom jitnaħħu bħal pereżempju l-standardizzazzjoni, interoperabilità li għandhom jiġu żgurati wkoll. Il-popolazzjoni lokali u n-negozji lokali għandhom ikunu lesti biex ikun jistgħu jilqgħu dawn it-teknoloġiji l-ġodda x'inkella l-investiment mhux serjati l-impatt mistenni. Bekk fir rigward is-CEF il-Faċilità Connecting Europe dan ħajkun relevanti għall-implementazzjoni tal-Aġenda Digitali. Iżda il-finanzjamenti u l-koordinazzjoni huma neċessarji imma mhux kondizzjonijiet biżejjed biex il-proġetti jkunu sostenibbli kifett. Semmejt is-CEF li huwa l Il-CEF huma il-Connecting Europe Facility, kifet. Ġifri, issa ħnaraw kif l-inizjattivi nazzjonali jappoġġaw l-iżvilupp lokali u reġjonali. Tittara l-livelli differenti tal-azzjoni u governanza kif ikollhom iwaslu rendiment fil-potenzjal kbir li jiva hija hemm tkabbir. Iżda nafu li dawn huma interkonnessi, jorbtu ma' xulxin u jiġu żviluppati parallelament. Għaliex xi kultant meta dan ma jseħħx l-azzjonijiet tal-politika ifallu. Is-subijiet privati u pubbliċi huma essenzjali wkoll f'dan ir-rigward biex tkun tista' tfassal politiki fuq livell lokali. Sabiex bekk tkun tista' solvi il-kwistjonijiet lokali u speċifiċi ħafna u tkun tista' tipprovdi il riżultati mistennin u l-impatti mistennin. konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet. Importanti li nimplementaw kemm jista' jkun tipi differenti ta' miżuri minħabba ċ-ċirkolarità tal-effetti li semmejna tal-inizjattivi tal-politika li jkunu qed jiffikaw fuq l-ekonomija digitali, fuq l-innovazzjoni digitali. importanti li ndaħlu dawn il-miżuri ta' appoġġ fi strateġiji sistematiċi u usa biex ikunu komplementari ma' miżuri ta' kompanjament u anke speċjalment għal miżuri li jkunu orientati lejn l efficienza Importanti li identifikaw taħlita xirqa ta' appoġġ privat u pubbliku biex ikunu bbażati fuq miri tal-fuq l-anijiet u l-kontest tal-proġett. Importanti wkoll li niżguraw li s-sensiela ta' dawn il-kondizjonijiet li permettu l-investiment jintlaħqu sabiex bekk tkun tista' tilqa il-punt ta' ICT li jkunu milquh minnaħa tal-level reġjonali nkellem eċċettax. Xorta waħda għatem firda digitali, distak digitali li irridu namlu tajjeb għalih biex niżguraw li l-qafas reġjonali jiġi konsiderat bħala fus bejn il-subijiet vertikali u reġjonali dan importanti u fl-axħar irridu nistabilixxu fiduċa mġedda fis-sistema partikolari tal-governanza tal-politika li hija tikkaratterizza l-Unjoni Ewropea fil-punt di vista tagħna. Għaliex Aħna fuq hekk nkun qed naħsbu meta nitkellmu dwar politiki lokali, dwar subijiet privati u pubbliċi li għandhom jiġu żviluppati taħt azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Jekk għandkom bżonn aktar tarif, għandkom l-indirizz tal-posta elettronika tiegħi u l-estan wieġeb għal xi mistoqsijiet jekk hemm bżonn. Grazzi ħafna. Thank you indeed very much. I would like to open the discussion. Victor Bostinaro, the first to speak. Thank you very much, Madam Chair. Grazie ħafna. Mistoqsijiet? Wa studju verament eh, ta' sfida Naħseb li huwa evidenti li l-industrija tal-ICT m'għandix tkun ikkonsidrata bħala soluzzjoni totali għal problemi ekonomiċi li għandna. Jiena studjajt f'siftit xerilu eh, riżultati tar-rapport ta' Farruġ għal raġunijiet ta' veloċità ta' innovazzjonijiet, invenzjonijiet li b'xi mod ieħorħa jnaqqas ir-ritmu tagħha tal-ritmu ta zidu unħabba il prezzi il-kriżijiet ekonomiko soċjali l-industrija tal-ICT e ma joħolqux ħafna mpiegi u mhux neċessarjament l impigi kollha fil-industrija tal-ICT huma relatati ma' kapaċitajiet u edukazzjoni tal livell oli. Hemm ċerta impigi li għandhom livell ta' taħriġ oli u preparazzjoni u edukazzjoni għali ma' oħrajn li għandhom għandhom eh, ħiliet uh, tal-level baxx. Għanna noqdu attenti. L-ICT L-industrija tal-ICT hija waħda importanti imma eh, hija waħda importanti ħafna imma mhux l-żed element kritiku. Dak li qabel konna ngħidu IT, se ngħidu l-ICT b'xi mod ieħor eh, das settur tal-ICT issa kif ngħidulu ma jistax juhu post il-manifattura. Jekk nassoċjaw na bazi ta' manifattura flimkien ma' l-ICT forsi nistaw nsibu soluzzjoni. Tini punt nixtieq nagħmel eh, li wara li ma' kriżi wkoll huwa nixtieq nara li mhux biss eh, stampa ta' l-Ewropa tissa' u l-effetti tal-krizi. Nħabba l-austerita u l-politika ta' austerita hemm xi effetti drammatiċi, per eżempju, il-tnaqis fil-aċċess għall-edukazzjoni mhux biss fiż-żoni rurali u għaw ħafna fl europa imma anki fiż-żoni urbani, fil-bliet, tkun hemm inqas aċċess għall-edukazzjoni. Dan jfisser li hemm inqas kapaċità, hemm inqas ħiliet biex wieħed jaħdem bil-tamir ICT u l-benefiċi tiegħu jiġbor il-benefiċi. Hemm ċerta nuqqas ta' kapaċità li wieħed iħaddam, nħaddem daw il dat tamir u dit teknoloġija. Hemm il-litterati tal-ICT U din tkun forma ta' divizjoni ġdida dawk li huma kapaċi jifunzjonaw b'din it-teknoloġija oħrajn le. Dawk tal-ewwel jkollhom aċċess impigi mħalsin tajbin, waqt li l-oħrajn li m'għandhomx eh, ma jkunux litterati fl-ICT jibqgħu barra. U dan hija sfida ġdida l-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin nixtieq nara kif is-soċjetà Ewropea tiffaċċa l-problema ta' popolazzjoni popolazzjoni anzjana dak li għandu xaqsam relazzjoni tagħha mal-ICT. Għax qed nitkellmu dwar inklużjoni soċjali, jew nkella f'dan il-każ esklużjoni soċjali. Tinsewx swafat ieħor, u grazzi il-5G ħaġa marufa dajx ħaġa li teżisti imma l-infrastruttura u l-industrija għadha mhux qed il-kapaċità biex wieħed jitransmetti d-data. Għandna l-kapaċità li nitransmettu. Eh, tlet 1.2 terabytes. Ġas eżisti l-possibilità, teknikament. Imma l-Ewropa miex forsa da sekk b'saħħitha fil-tarendi l-oħrajn huma kapaċi dawk li qed jinbuttaw l-ICT. Europa għandha hemm ħafna mill-aħjar imħuħ, l-aħjar inġinieri, nizet kapaċi, nizet imħarġin, edin ifittxu impiegi fil-industrija tal-ICT f'pajjiżi oħra, mhux fl-Ewropa. Il-Connecting Group Facilita suppost kellha tiffaċċa wkoll il-problemi u titratta problemi tal-broadband biex tipprovda il-kondizzjonijiet biex tkun funzjonali eh, fil- frontiera tal-Stati membri. U rezultat riżultat huwa biljun euro biss biex isir il-programm. U dan huwa differenza kbira bejna u oħrajn li qegħdin verament jinvestu ħafna dawn is-settur. Nalaq billi ngħid li hemm żewġ possibilitati. Jew ikonna politika koerenti għal ġejjini biex l-Ewropa tkun tista' tagħmel da jew inkella jew kella kuħat jagħmel tiegħu, jagħmel. Fir-Rumanija l-industrija tal-ICT eh, qed tabanza mhux ħażin, għandha t-tieni, fit-tieni pożizzjoni fid-dinja dak li għandu jaqsam internet, aċċess għall-internet. U internet eh, ta' veloċità għolja, ma' qatt ma kienet politika appjanata, kienet ħaġa kaotika, ma naħseb li l-Ewropa għandha verament bżonn viżjoni ta' l-agenda digitali tagħna xi riżultat u nalaqgħu riżultat tal-agenda digitala xi tleġimat ilu jekk niftakar sew kienet sabiħa f'dawlu klim imma ma tantx kien hemm eh, ħafna fetti minna. Grazzi. Grazzi ħafna Viktor. Viktor Lambert u Van Nistroj Grazzi ħafna tal prezentazzjoni Riflection minna ħadd. Fal-kumitat tagħna Għana l-ewwel konna daw rapporti dal aħna l-pjanar l-pjanar spiċċa f'Ġunju. Għalek qed nistaqsi mistoqsija, aħna l-moment ikonna pjanar u rapport x'namlu b'dan rapport. Jgħat f'moment li qed nibdu qed nibdew pjanar ġdid, forsi anki mistoqsija għal rappreżentant tal-Kommissjoni. Mħasseb b'xi ftit dwar kif qed norganizzaw eh, dawn it-tip ta' rapport u l-pjanijiet operazzjonali. Et narax kusum kollox ferrex wisq. Issa qed naraw s-sedena fil- eh, fond reġjonali hemm konċentrazzjoni tematika fuq l-ICT, allura il pasti li huwa niskrutinizzaw il-programmi operazzjonali fl-Stati nazzjonali. U jiena tlabt dan, nsaqsi dan, dal t-kellimna dwar specializzazzjoni smart ċerta setturi rezzjonali, imma bħan nitkellmu dwar l-ICT, din hija ħaġa orizzontali. Hija ħaġa li tippermetti li l-affarijiet ixiru. Mhux ħaġa l-ICT mhux tavanza f'settur wieħed, imma għandha x'taqsam ma' sistema ta' edukazzjoni u affarijiet oħra. Mistoqsija hija jekk hemm xi idea li verament wieħed joħodha fidu programmi operazzjonali smart u e, meta meta narawx kemm e, kien hemm take up xi fil-mija biss anki dal-ħodu dwar il-politika reġjonali. Oriġinarjament il-pjan kien għal 10 biljuni u xi xottenew biljun. Kif għaljan fil-konċentrazzjoni tematika fl-RDF aħna rridu natu riżultati. Aħna għandna bżonn konna konnessjoni iżjed ċara bej il-kamp tal-politika u l-istrumenti. Nixtieq nkun forsi il-komitat ikun hemm xi segwiment hawnhekk forsi fil-perjodu li jmiss, fil-mandat li jmiss. Dak li ntqal minnu tajlu zada u għal-prosperita. Grazzi, Lambert, Nielsen, l-onorevoli Nielsen. Grazie Afna. ħafna. comes on tisimaw l-interpreti. Naqbel ma' sur Venusoj u kol ma sur Bustano li jem problema soċjali ta' deficit demokratiku jew demografiku. ħarsu lej Finlandja ta' fuq jew per eżempju daw il-pajjiżi daw in-naħa ta' il-pajjiżi eh, fejn ma tantx hemm popolazzjoni. U ħafna drabi meta mmur f'daw iż-żoni jgħidilhom x'għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jħolqu impjiegi. U li jirrisponduni normalment fis-settur privat u pubbliku huwa hemm bżonn broadband. Irid ikollhom aċċess għal broadband maġġel. Inġinierja li ġew mill-Ġermanja u marru f'naħa ta' fuq tal-Svezja pereżempju jew uh, Olandiżi li jgħixu hemmhekk immedjatament li jitbiedu mill-liblet il-kbar biex jaħdmu f'rempju jiexu daw il-postit ta' beda għandhom bżon konnessjonijiet, specialment jekk għandhom ovvjament klienti f'ħafna postijiet kullum kien. Allora mistoqsija li jiena dejjem namel u l-mistoqsija li dejjem, il-risposta li dejjem ituni huwa li għandhom bżon li kollhom aċċess għal broadband maġġer u ħadd qed jinvesti jinvesti privatament. Hemm bżonn investiment pubbliku mbagħad awtoritajiet lokali u l-istat u aħna nista' nistimula aħna. Nistgħu nistimulaw bil-flus tagħna, bil-flus tal-fond strutturali, ħaġa li aħna ġa nagħmlu. Hemm ħafna eżempji fejn laħqu postijiet verament imbeda u għamlu cables tal-fibra taħt l-art u għamlu da bil-flus tal unjon Ewropea ma hemm ħafna xirrid isir, u special anki fil-postijiet ta' turizmu li għal ħafna għal parti kbira ta' sena jkun hemm ħafna nis u kollhom ftit kapacita u jirnexxima imma hemm xarejn jekk pereżempju jkun ikun post fej ikun hemm diskijing għal xarejn eh, ikun hemm ħafna demanda għal eh, da servizz u kollum problema. Naraw xieġi il-mandat li diħem. Jan Odrecht. Għanna mija, għanna mija fil-mija Mija fil-mija ta' parteċipazzjoni fil-dibattitu tal-Kumitat. Hemm xi affarijiet strammi fil-aġenda digitali, il-kontenut u l-importanza tal-aġenda digitali u it-tibdil kwalitattiv fir-reġuni. Din hija ħaġa li hija ċara. It-tieni element huwa il-problema li hemm ċerta diffidenza minnaħa tal-Kommissjoni meta nistudjal dwar fondi strutturali, l kommissjoni xtaqet li tagħmel proibizzjoni ta' kwalunkwe investimenti ICT eh, fir-reġuni. Il-Kommissjoni ma ridiċ eh, li l-ICT tkun priorità u tajt li mbagħad tkun fil-Connecting Europe Facility u aħna informajna l-Kommissjoni li l-Connecting Europe Facility tkun l-ewwel waħda li ġiema li tiġi mnaqsa. Din hija r-realtà ta' tissa. Imma jiena mhux ingerger. Dak li aħna faċċajna waqt id-dibattitu tal-ICT u l-aġenda digitali kienet il-problema tal-għajnuna tal-Istat. tal tal għajnuna tal istat u regoli li ma tantx kienu ċari dwar l-investituri privati infrastruttura u jew investituri pubbliku fil-infrastruttura u investituri privati u operaturi fil-infrastruttura u l-kwissjoni ta' għajnuna tal-istat ma kienx ċara u kienet waħda mill-xkiel li kien hemm biex wieħed jisħaq iżjed fuq l-investiment għall-ICT. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li hemm kontraduzzjoni hemm l-lan politiku l-aġenda diġitali ma Nuqqas evidenti ta' għajnuna publika, forsi ġiet solvuta. Mi matul il-negozjat kelli, negozjati kelli l-impressjoni mill-Kommissjoni li ma ġietx eh, solvuta. Ħajkun hemm problema bil-għajnuna tal-Istat dan is-kamp jekk għandhomx eh, l-autoritajiet eh, flus publiku fil-infrastruttura. U eh, dwar il-mekkanizmu l-mistoqsija li għandi. Din hija waħda mill-problemi pendenti li għandna dwar il-kwestjoni tal agenda digitali. Grazzi ħafna, tajt il-President. ħan nitkellem l-Onorevoli Kurski ħaj nitkellem bil-Pollak ek iġobkom il-bsu headphones. L-agenda digitali hija importanti ħafna u hija l-agenda li l-iżjed tiżviluppa fejn it-teknoloġija tiżviluppa b'ritmu maġġel jiena ma nħoss li li m'għandniex ikollna rapport kull ċerta żmien biex jgħam referenza għal da. Eh, Signora Presidenta li aħna f'Ġunju għana il-programma l-mandat. Eh, Nappoġġa l daw koll li forsi għanna bżonn rapport imbazat fuq dan l-studju, forsi xi ħaġa fil-bidu tal-mandat li jmiss. Huwa nħoss importanti ħafna għal żewġ raġuni. Aħna qegħdin niffokaw fuq ċerta aspetti tekniċi Per eżempju, il-broadband, l-internet 5G pala parti reġjonali manna kwestjoni legali u kol f'Polonja minn ta' xil-xarilu kena protest eh, massivi kontra akta li kienet ħat il-limita l-access għal kontenut tal-internet. U aħna kena dak il-protesti għax ħafna nis li jipprosperaw fil-professjoni tagħhom għandhom impjiegi online jew ħolqu impjiegi online jew attività online u issa kienu qed jibżaw li jilfu eh, l-opportunità li jkomplu inħabba ċerta aspetti legali. Imma meta nitkellmu fuq dwar nitkellmu dwar il-żvilupp reġjonali aħna qed nifokaw prinċipalment fuq l-aspetti eh, ewlin li huwa li jkun hemm disponibilità tal-internet Nil-rapport naħseb li għandu jħares lejda. Grazzi ħafna. Nfakkarnom. Dana ħaġa li s sir bil-gruppi eh, gruppi politiċi għal nispera jkun hemm eh, grupp li jażel li din l-inizjattiva propja. Grazzi ħafna, eh, Sur Seller. Jan Rihse għal li għanna mm, namlu, namlu kontribut biex 100% tal-MPs jitkelmu meta nitkellmu dwar il-terminu aġenda digitali hija xi ħaġa hija ħaġa li kontinwament eh, nittrattaw. Kif għandna niżguraw li eh, l-maġġoranza ta' ċittadini jkunu involuti? Meta niġu għal Connecting Europe Facility aħna konna fukajna fuq da fil-bidu. U kienu l-operaturi tal-mobiles li kienu kontra il-gvern. Li il-gvern ikun involut fis settur l-attivitajiet tas settur privata meta niġu għal l-bliet, zoni urbana, Pempju, Berlin, hemm diversi eh, operaturi li provdu servizz għanna l-internet eh, via l-mobiles imma mħafna eh, zoni li mumiex ikkonnettjati. Imma l-operaturi ta' networks ħalsu ħafna flus biex jikunu jistaw eh, joperaw. Għadna t-kelmu dwar ekonomiċi. Għana smajna l-bira dwar l-operaturi ċinizi fl europa li għam investituri li qed jixtru sistemi Ewropej. U għem dawn avvenimenti fej kienem daw ċinizi mistidna. Aħna għanna nifukaw iżjed mill-qrib fuq din l-aspettu. U meta niġu għal-mandat li ġej, issa li kenna daw eh, taqtijiet fuq il-fondi strutturali biex naraw kif dan il-flus jintefqu, plejs jintefqu, forsi hemm xi proġetti politiċi li ma ma tantx eh, jagħtu valur miżjud forsi jirbhuma darba jkollna strateġiji Ewropej xirqin, kun nistaw naraw li daw il-fondi strutturali verament jiġġeneraw valur misjut. Meta niġu għall-aċċess għal mezzi moderni għal media moderni eh, din ħaġa partikolari ovvjament il-ġoni rurali un beda mandomx l-istess numru ta' utenti bħal żoni urbani. għanna bżon nirriflettu mill-ġdid fuq din il-kwestjoni. Stat qrib Berlin li fil-moddi kellu deficit. U M'għandhomx wisq popolazzjoni huma minħabba l-fondi strutturali qegħdin għedin minnafti tiħor ħajkollom aċċess għal-web. Allura, kif ħan avanzaw, ħana li rridu u nittrattaw, negozjaw ma l-operaturi ewlenin u naraw jekk daw l-operaturi jistaw għamlu dak li jem bżon. Ek, il-gvernijiet jarfu li memx flus li jistaw jiġi jistaw jaqalaw flus f'ċerta zona, allura jkun hemm bżonn ta' investiment pubbliku. Kommissjoni mandux Mandix. tipprova tkun iżet qaddisa mill-Papa biex ngħidu hekk. il-papa l-ġdid, il-papa l-ġdid huwa iżjed relaxed, u forse l-Kummissjoni tagħmel l-istess. Għadna kemm kell informazzjoni mill-grupp tal-ħodor, François ħaj joffri l-opinjoni tiegħu eh, għal digital internal market, għan possibil tal forsi nistgħu nużaw tal-istudju biex tkun sensitiva territorialment territorjalment. Għalmenu mhux għamja. Katja Rebel. Komissjoni, grazzi tal tajtni l-opportunità nitkellem u namri il-kommenti tijaj bħala risposta u koll. I bla dubju l-investimenti ICT hija it-tini priorità tagħna ta' investiment. U Nishtiqna ma referenza u koll għal ċerti riflessjoniet fuq is-settur ta' servizzi u tal-manufattura tal-produzzjoni. Aħna il-proposti għamilnijom biex anki l-użu ta' settur tal-produzzjoni jiġi e, imħedġeċ u koll jiġi e, imkattar. <clears throat> Nishtiq nilqa fl-istudju l-enfasi fuq il-prospettiva fuq il-prospettiva ta' offerta u domanda dana jaqbel mal-kondizjonalitajiet eh, fuq il-network tal-broadband u anki eh, fuq l-istrateġiji ta' tkabbir digitali. U peress li tkellimtu anki fuq l l-ajnuna tal-istat il-xol preparatorju li qed isir bħalissa fuq dawn l-istrateġiji anki dan eh, qed eh, jgħin Eh, biex namlu preparazzjoni ta' dossiers tal-għajnuna tal-istat. Għalix fl-analizi tal-offerta u domanda nkunu nistaw anke ninkludu eh, fallimenti possibli ta', ta, ta suq u nistaw ninkludu anki dawn il-kwistjonijiet. Nishtiq u koll nikommenta fuq il-rizultati tal- analizi tal-istudji speċifiċi li saru fil-istudju prezentat aħna rajna e, u interessanti li riżultati huma differenti fuq dak li għandu xaqsam mal-produttività. Mux kolla kienu fuq il-tkattir tal-produttività, ħafna minnhom kienu fuq l-inklużjoni soċjali li għan interessanti ħafna, pero jena sorpriza illi kienem differenza tant kbira bejn iż-żewġ proġetti tal-broadband fi Spanja u fir renju Unit. Jina namel referenza għat-tabella u illi ġieti prezentata u nishtiq anki nidħol aktar fil profond emmek. U rajtu koll illi li health ma kellux impatt fuq il-produttività, li tħassibna ftit. Fuq ir-rakkomandazzjoni differenti li semmew u anki ċerti kommenti eh, illi saru mill-membri tal-parlament nishtiq nilħaq il-fat li jem Eh, enfasi fuq il-prospettiva strateġika u l-inklużjoni ta' dawn l-attivitajiet fl-istrateġiji. Aħna għadna nistidnu l-Istati membri u reġuni biex jinkludu dawn fil- eh, l-istrateġiji u għaxemmek jgħamlu sens anki minnajr ma nimbutaw ħafna l-specializzazzjoni eh, l-istrateġiji dejjem jizom u jisħu fuq l siti. <clears throat> dan il-kontest strategiku għal sekku importanti u anki l-enfasi fuq l-importanza ta' policy makes importanti eh, tajba il-taħlita tal-policy hija importanti imma nishtiq inżid anki illi hija kwistjoni wkoll ta' eh, tal-proposti li jaslu fuqhom u sinkronizzati eh, biex ma jkunux izolati eh, il-proposti eh, u illi jgħatu stampa ġenerali e, intera. Eh, Is-servizzi e, e, digitali ġew imsemmija, aħna qegħdin e, eh, nipromuovu f'Diġi Riġo jekk l-Istati membri din jipprogrammaw li jużaw il-fondi strutturali għal dan, hemm bżonn li ħarsu lejn il-pjattaforma eżistenti tal-predeċessur tal-SEH, e tas-SEF, tas-CEF Connecting Europe Facility. Aħna innotajna illi hemm ukoll ħafna problemi bil-proġetti tal-ICT u hemm assorbiment liktar ehm, dewimi eh, fil-diversi tipi ta' prioritajiet ta' investiment kultant imħabba kwistjonijiet tal-għajnuna statali, imħabba anki il-komplessità tal-proġetti. U għalek aħna Eh, waqafnieh xiftit snin ilu u issa qed nagħmlu gwida fuq il-broadband u qed nagħtu modelli ta' investiment u livelli ta' ownership. Eh, u għanna wkoll lajnuna eh, online u hands-on. anki fuq il-sens iktar wisa tal- take-up ICT uh, mod ġenerali bil-proġett. Uh, bil, bil Grazzi, komment interessanti, nirringrazzjawk u qabel ma nati il-mikrofonu l signora li font nishti najt li aħna meta nqablu l-proġetti aħna eh, qabbilni jom anki f'momenti differenti ta' ċiklu eh, tal-ħajja tagħhom. Eh, u għalhekk ir-riżultati nkunu qegħdin nħarsu lehom minn perspettiva differenti. <clears throat> Ma jidirx li hemm iktar kummenti minn naħa tal-membri u l-Sinjura eh, Autriċi jek tiħu il-mikrofonu u t tirrispondi għal xi uħut mill-kummenti li saru. Ok. Uh, I will try to go through. Se niprova nirrispondi xie punti li jina ħat nota tagħhom, pero jek ninsa Eh, niskuza ruħi. L-għonet, nishti nisħaq fuq il-fat li fuq dak li inti kont qed qabel, li kultant meta wieħed qabel l-impatti ta' investimenti differenti ta' proġetti differenti mhumiex paragonabbli, ma tistax tqabbilhom flimkien għaliex m'hemm lebda benchmark f'dawn l-investimenti għaliex ċiklu vitali, ċiklu tal-ħajja tal-proġett u ta' teknoloġija eh, jista' jkun differenti u qed inħarsu leħ f'mument differenti. Għax wieħed ikun jista' qed jagħmel investiment f'teknoloġiji differenti, f'setturi differenti, jew anki għaliex qed nagħmlu investiment f'oqsma e, illi li għandhom struttura bazika ekonomika li kompletament differenti. Għal daqstant, e, wieħed ma jistax fl flimkien, jew ma jistax iqabbilhom faċilment mill-puntu di vista metodoloġiku. U mhux dejjem huwa ħaġa korretta li wieħed jagħmel dan it-tip ta' e, paragun. Jiddependi minn fej bdejna u kif sar l-investiment, eccetera F'waħda mill-mistoqsijiet kien hemm min qal illi u ċar illi l-innovazzjoni fl-ekonomija digitali miex se, se tkun soluzzjoni universali għal problemi kollha tal-lum. Dan bla dubju. <clears throat> jina naqbel. Però jina ma naħsibx illi Fis snin li ġejjin l-investimenti u domanda tal-ICT se tonos. U għaliex dan? Ir-raġuni e prinċipali hija illi il-teknoloġiji tal-computer illum huma il teknoloġiji illi għenu li negozji jifrankaw l spejjes waqt il-kriżi aħna osservajna illi irrazzjonal tal-investimenti fl-intraprizi kien kif nista infaddal, kif nista nifranka. Għal daqstant, l-investimenti fl-IT ma naqsitx daqskemm aħna konna qed nistennew għal din raġuni għax billi jinvestu fl-IT kienu qegħdin jifrankaw fil-fatt l-intraprizi qed jikomplu jinvestu għax qed bekk qegħdin u strument biex jifrankaw l-ispejjeż. Il-punt li huwa illi aħna ma nista' ma naħsibx li nistgħu nerġgħu lura fid-digitalizzazzjoni tal-ekonomija tagħna. Hija ekonomija multipla, komplessa. Huwa fattur tal-produzzjoni llum l-ICT. U li nużaw eh, fil-ħajja ta' kuljum. jum Però ma nistawx nerġaw lura għaliex kulħadd. Aħna kollha kemm aħna għandna smartphones, kollha kemm aħna għandna applikazzjonijiet. Ma naħsibx li aħna se naqsu l-investimenti f'dan il-qasam sempli sempliċement għax niddeċidu li l-clouds u servizzi eh, tal-cloud mhux se jkunu interessanti. Huma interessanti għax il-maġġoranza tal-ekonomija Ewropea hija bbażata fuq l-SMEs. Jiena personalment, jiena stess, jiena konsulenti indipendenti, però nista' naħdem ma' ħafna kumpanniji <clears throat> illi jużaw l-cloud. mill-uffiċċju tiegħi. U dan huwa l-mudell tal-lum dan huwa l-modelli li l-Ewropa qed tiżviluppa bħalissa l-informazzjoni it-teknoloġija ta' informazzjoni qed tbiddel il-mod kif aħna niproduċu, kif aħna nejxu, kif aħna naħdmu. Għal daqstant. U importanti, u veru illi l-ekonomija digitali qatt ma ħadd tissostitwixxi l-ekonomija ta' produzzjoni, jiena naqbel hija teknoloġija biss, però qiegħda tbiddel kif aħna nagħmlu l-produzzjoni. <clears throat> U din hija ħaġa fundamentali illi hemm bżonn inżommuha f'moħħna. U biex niprova da, u propju il-prova ta' da huwa illi waqt il-kriżi ekonomika is-suq tax-xogħol affaċċa problemi kbar kena livell oli ta' għat fl-Europa. Però, mandiċ li statistika u dimi, pero nista anki norjomkom, e, nista najdilkom illi id-domanda għal ħiliet tal-ICT edha tizdiet illum u l-intraprizi illum ma jafux fejn jistaw jisibu dawn il-ħiliet fost in-nies. U din hija raġuni illi għaliha it-talim, it-taħriġ irid jitbiddel u għal din raġuni anki maħnex se nerġaw lura f'din il-xejra. U l-iktar ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi fil-aġenda digitali hija illi hija politika speċifikament orizzontali. Illi ettejn ta' faċċa, ta' fronta u solvi l-problemi fl-imkien. Għax dawn huma problemi li rridu nirsolvu fl-imkien. Meta aħna niżviluppaw dawn l istudi speċifiċi, aħna rajna illi l-impatt huwa iktar faċli fejn kellna politiċi li rigwardaw aspetti differenti tal-kwistjoni tal-ICT. Għanna ħafna eżempi Kien hemm min illi huwa importanti ħafna illi nanalizzaw l-aspetti kollha mill-puntu di vista tal-kem tal-domanda kif ukoll tal-offerta. Eh, Dan huwa veru, aħna n' ħafna eżempi fl-Ewropa fil-bidu ta' dawn l-10 snin saru studi u proġetti gbar għamiltum jien anki għal Komissjoni Ewropea fu il- servizzi għal ċittadini, servizzi pubbliċi, u bat n-nis għalu għanna servizzi pubbliċi għal ċittadini u ħatmu għat jużom. It-take-up għabbax xwis, għalix eh, u għabbax, għalix problema ta' littera, eh, eh, literacy digitali, pero rridu nżommu f'moħna li fl-10 snin li ġejjin e, e, e, l-anzjani se jkunu n-nies li kienu jaħdmu bil-PC u bil-laptop għal daqstant il-gap digitali, il-divide fuq dak li għandu xasam mal literacy digitali edha tonqos u b'mod ieħor biex nafaċaw dan l-aspett huwa illi inżidu Eh, illi intejbu eh, l-edukazzjoni mill-istudenti tfal u l-universitajiet fl-Europa l-lum hemm kuxjenza ta' din il-problema illi l-edukazzjoni għanda tbiddel l-approċ tagħha. Jena najt ukoll, nazzarda najt illi fuq l-istess livell illi il-produtturi kellhom ibidlu l-approċ tagħhom fil-attivitajiet ta' produzzjoni tagħhom. Għaliex kien hemm hawnhekk xi ħadd li qal li hija problema ta' organizzazzjoni. E, iva, propju imħabba fil-fat li dinja problema ta' teknoloġija. Aħna meta nħarsu lejn l-impatt tal-investimenti privati fl-ICT, naraw li jagħtu impatt tajjeb meta flimkien mal-ICT ikun hemm anki riorganizzazzjoni tal-xogħol f'intrapriża. U hawnhekk l-istess ħaġa jiġri fuq livelli kollha eh, fl-organizzazzjoni ta' eh, ditta, ta' soċjetà, ta' territorju. Jiena nifhem illi eh, ewa dan huwa problema kompless ħafna għax ifisser li ma nistaw qatt nikkonsideraw minn punto di vista wieħed minn naħa waħda dan huwa marbut mal-ċirkolarità li jiena semmejt fil-bidu tal-preżentazzjoni tiegħi. L-istudju kien importanti ħafna tajt il-President għalina għax rajna li mux biss il-politika Ewropea imma anki il-flagship initiatives li fil-bidu kienu eh, omja lejn il-territorju u sa et naraw illi eh, propju għandhom ikunu iktar sensitivi u u irridu nħarsu lejn il-digital agenda anki minn perspettiva lokali u reġjonali u naraw e, e, e, kif nistaw nevalwawhom iktar dawn għal dastanti għaw li ħafna nixtieq nirringrazzjak ħafna ta' dil prezentazzjoni li għamiltinna. U bekk jina nixtieq nala il-laqa u nixtieq nfakkar il-kollegi illi għanna reġi koter tradizjonali fi 17 ta' Deċembru, it-tlieta fis-satejn ta' orlof sinar u kwart, u nofs, u għanna working lunch u il-konferma uh, uffiċjali għal partecipazzjoni għal 29 ta' novembru, għada ġifiri, nirringrazzjakom u ġurnalla. Got